Good afternoon, everybody. I think we'll make a start. Imar nofsnar tajb um, uh, li l-kulħat nistaw nibdow bil-laqatana l-kem ftit nis bis li għat jattendu u s-sala pjuttost uh, kbira għet uh, nara ftit membri kol fuq wara. Nishtiq nirringrazzjakom kalli tal-li um, tattendu din il-laqa qabel ma nilqa l-Viċi President Redding nixtieq eh, nitlobkom sabiex nadottaw l-aġenda għal din il-laqa ta' ipwis. Nixtieq nfakkar lil kulħadd li eh, din il-laqa tiġi imxandra fuq l-internet nixtieq eh, nilqal daw kolla li qed jarawna fuq l-internet u mbagħad hemm il-minuti mill-laqa ta' jannar li ġew imresqa fid-dokumenti tagħkom u l-proċedura normali tapplika dawn ħajġu adottati fit tmiem il-laqa sakemm ma jkunx hemm xi ħadd li ħerresa xi oġġezzjoni. Nista' ngħid li mela l-iktar ħaġa sabiħa ta' din il-laqa ta' war nofsinhar il- Għanna l-Komissarju Viċi President Redding għawnek maħna responsabli għal ġustizja drittijiet fundamentali u ċittadinanza ħadmet mill-rip maħdan il-kommentat minn mindu jena Sirs iċċer u anka fil-wol ta' qabel li kella meta kienet tiħu xsib l-IT u il-medja u eh, naħseb kull wieħed waħda minna nafuha u eh, nafu li eh, il-Viċi President Vera Ħarqana li li kollha x'laqsam mal-Parlament u kellna laqgħa wkoll mal-leġislaturi u nixtieq nistieden lis senjura Viċi President Reding dawn huma taħt id-dialogu strutturat li għandna mal-Kummissjoni u għanna ħafna kuntatti formali ma'kom, ma' servizzi ta'kom. Aħna ħirqana li naraw x'inhu ma' proġetti speċjalment fil-qasam li ġifiri nistudjaw ftit mill-aki tal-konsumaturi tal Sinjura Redding ħa taħdem fuqhom bħala l-kumitat aħna nixtiequ nagħmlu segwitu ta' dawn flimkien ġifiri mal-Kummissjoni. Mela jiġifieri minissa sa l-2014, jiġifieri sakemm ma jkun hemm l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament, ma tanċu huwa minn twil dan imma xorta għada ħna vera nixtiequ nifukaw fuq dawn l-elementi. Għalhekk, minna iktar daw se nistieden lis sinjura Redding sabiex tindirizza dan il-Kumitat u nittama li ħajkolkom xi mistoqsijiet u kummenti għalija għandiġa għandi s senjura Gallew fuq il- lista tal-kellima il-lista nistgħu ngħidu li hija miftuħa. Grazzi ħafna President, grazzi membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjakom tal-li stidintuni hawnhekk sabiex nindirizzakom. Nixtieq mela minnu fih eh, nitkellem dwar il-kwistjonijiet li intkom tagħtuhom ħafna importanza l-protezzjoni l-ħarsin tal-konsumaturi kif ukoll il-leġislazzjoni tal-konsumaturi. F'Mejju tas-sena l-oħra tafu li l-Kummissjoni adottat pjantazzjoni ambizzjuż għall politika tal-konsumaturi ġifieri minn issa sa l-2020 l-Aġenda tal-Konsumaturi. pala tweġiba għal sejħit specialment minn dan il-Komitat il-Rapport ta' Filidis tal-2011 ta' bazi u um, eh, kien kontribuzzjoni vera importanti għal ħidma tagħna. Aħna kif nixtiequ issa niproċedu kif nixtiequ nkomplu bxolna aħna nixtiequ li nippermettu l-konsumaturi jagħmlu għażliet intelligenti li jkun hemm il-kompetizzjoni għalhekk inkunu qed nappoġġaw lan li jkun hemm it-tkabbir bl-użu effiċjenti tar-riżorsi li nifukaw fuq l-agenda tal-konsumaturi tiffoka fuq l-azzjonijiet sabiex intejbu l-infurzar ta' drittijiet tal-konsumaturi għax huwa biss jekk dawn il-konsumaturi jkunu jistgħu japplikaw id-drittijiet tagħhom fl-Unjoni Ewropea kollha kemm huwa biss meta eh, kummerċanti b'reputazzjoni tajba ah, raw li jista' jkun hemm eh, pini kastik jekk jiksru ir-regoli u mbagħad nistgħu nistennew li jkun hemm iktar kummerċ kummerċ transkonfinali fl-Unjoni Ewropea u dan huwa importanti wkoll għar-revoluzzjoni deġustali, jiġifieri rivoluzzjoni li tista' tagħmel il-beħ u x-xiri transkonfinali iktar faċli kif ukoll eh, dan jiżid l-opportunitajiet għal dawn il-kummerċanti sabiex imma eh, eh, japplikaw eh, prattiki mhux ġusti. Jiena ħarqana summit li jmiss fuq il-konsumatur mit-18 ta' 19 ta' Marzu dan is-summit se jagħtina opportunità sabiex niddiskutu kif nistgħu aħna intejbu l-infurzar tal-liġi tal-konsumaturi, direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi. Aħna din fil-fazi ta' implementazzjoni u nistgħu ngħidu li din id-direttiva waħda importanti pers li se tagħti iktar drittijiet lill konsumaturi il-perjodu ta' rtirar armonizzat ta' 14 il-ġurnata l-proibizzjoni ta' kxaxen partikolari u il- u koll il proibizzjoni ta' las zed fuq il-credit cards, dawn u koll ħajkunu importanti, kolla ħajkunu importanti għal konsumaturi irridu naraw naċċertaw li t trasposizzjoni ta' dawn ir-regoli ssir eh, b'mod korrett u aħna ħanatu gwida, aħna qed niprovdu gwida meta eh, din eh, għandha bżonn tingħata permezz ta' workshops għat-tapposta. Għal dan il-an, importanti li l-konsumaturi ikunu konxi u koll dwar id-drittijiet tagħhom għax jekk dawna ma jkunux jafu dwar x'inhuma dawn id-drittijiet mela e, id-drittijiet ikunu hemmhekk għal xejn. U huwa għalhekk li Fl-ħar ta' sena Ewropea ċittadini eh, jiena daqsxejn mistaġba peress li fid-dialogu ta' ċittadini kważi ma sarux mistoqsijiet fuq drittijiet tal-konsumaturi, xaġa interessanti, punt interessanti għalija. Iva, aħna se mm, ħarġu bi eh, kampanja tqajjim tal-kuxjenza sabiex eh, ikun hemm iktar firxa ta' arfin fl-Unjoni Ewropea għal konsumaturi importanti li il-negozji jkunu involuti, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi koll jkunu involuti għalli bekk nkunu nistgħu niksbu l-aħjar outreach possibbli nkunu bażikament ba nikkomunikaw mal-akbar ammont ta' nies possibbli. Mela l-aġenda digitali hemm l-azzjonijiet sabiex aħna ntejbu il-fiduċa tal-konsumaturi fil-prodotti eh, digitali speċjalment dawk li huma jew il-maġġoranza li huma online jew inkella fuq it-telefons ċellulari il-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-konsumaturi bħalissa iva jagħtu eh, ħarsien għal mm, xirri ta' prodotti mm, digitali fuq l-internet, imma ma nafux għadna kemm dawn qed jiġu applikati b'mod korrett u bis-serjetà għalhekk aħna tnippjanaw li nippubblikaw linji gwida fuq ir-rekwiżiti ta' informazzjoni għal l-awtoritajiet tal-inforzar tal-liġi li aħna nfasslu mudell għal negozji ħalli bekk nkunu nistgħu natu l-informazzjoni it-tajba lilhom u mbagħad ukoll ikun hemm il-channels differenti permezz tal pereżempju n-netwerk ta' CPC u għalhekk nista' naddi l punt li jmiss fuq l-agenda ġifiri punt li huwa importanti ħafna għalikom id-Digital Single Market, is-suq uniku digitali, hemm żewġ proposti prinċipali eh, fuq il-mejda mela l-ewwel proposta il-liġi tal-beħ komuni Ewropeja jiena nagħti ħafna importanza lil din il-liġi peress li u speċjalment issa f'dan il-perjodu meta il-konsumaturi kif ukoll il-kommerċanti dawn qed jissikaw iċ-ċintorin tagħhom ħalli bekk ikunu jistgħu jiffrankaw il-flus eh, minnaħa għall-konsumaturi u wkoll eh, għall-kummerċanti jkunu jistgħu jagħmlu iktar leħ. U rridu nsaħħu wkoll il-ħarsien tal-konsumaturi rridu inkaċċu dan mill-lakija eh, attwali tal-Unjoni rridu mmorru wkoll lilin mill-maġġoranza tal-liġijiet nazzjonali. Imma il-livell minimu ħajkun lakija attwali għalek eh, dan huwa il-level minimu attwali ma nixtieq marru lil-lin minn dan u dan se joħloq eh, opportunitajiet partikolari għal suq uniku digitali kif nafu dan jixpruna ħafna it-kabbir u l-iżvilupp dan ħajkattar il-fiduċa f'dan is-suq ħalli bekk il-konsumaturi kif ukoll l-SMEs mod iktar faċli jkunu jistgħu jabdaw il-xulxin hekk kif jiġu biex jixru dawn il-prodotti digitali inkluż dawk tal-futur Eh, u li se jiġu għafruti fuq il-cloud. Il-Kumitat is-sena l-oħra beda jistudja dawn il-proposti u jena u kolħer għana li naħdem fl-imkien ma' rapporters dan il-Kumitat għalli bekk niksbu progress attwali wara negozjati sa tmim din is-sena. U jena l-esta u kol li eh, nejn l-Parlament kif ukoll il-Kunsil sabiex aħna naċertaw li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel tajjeb tista' tagħti l-frott. Jiena kumbinta li kemm il-Parlament mod partikolari Kumitat Imko jixtiqu li il test aħħari li dana jikseb l-aħjar bilanċ bejn l-opportunitajiet għan negozju minn banda, mbagħad minn banda l-oħra l-konsumaturi. U jiena wkoll impenjata li nżomm dan il-livello li tal-ħarsin tal-konsumaturi waqt dawn in-negozjati ħalli bekk il-leġislazzjoni il-ġdida tista' tkun attrajenti ħalli il-negozju jkunu jixtiequ jażluha u jimplementawa. Dina opportunità li nistgħu aħna noffru lil-negozju lil-konsumaturi fl-imkien. U meta qed nitkellmu aħna dwar iż-żona digitali u s-suq uniku digitali, ovvjament ir-regoli l-ġodda fuq il-ħarsin tad-data eh, huma vera importanti, ferm importanti peress li dawna jamlu dak li intkom qed tagħmlu f'dan il komitat ġifri jiftħu s-suq intern u mbagħad joħolqu suq digitali reali u, u kif ukoll iħarsu il-konsumatur iċ-ċittadini. Aħna iva tnamlu progress tajjeb fuq dan id-dossier kemm mal-żewġ kol-leġislaturi, aħna tinsegwu eh, id-diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew mill-qrib u aħna na fiduċa kbira u koll fil-prezidenza irlandiza li tixtieq eh, tagħmel iktar progress fuq in-negozjati u jixtiequ eh, għandhom viżjoni li jaqblu fuq approċċ ġenerali sa tmiem il-prezidenza tagħhom waqt il-JHA ta' Ġunju. Aħna ferm kuntenti li qed naraw li kun hemm eh, punti fejn hemm konsens eh, fuqhom eh, dawn qed naraw ħafna iktar minnhom, pereżempju il-riforma fuq l-arkitettura, l-forma. Jiena naħseb li din ir-riforma hija vera importanti ħadd tibqa' bħala riforma win-win waqt il-negozjati ġifir minn banda. Eh, naqtaw il-burokrazija, niftħu s-swi eh, għal negozji minn flok ma jkollna 27 regoli differenti, 27 eh, autorizzazzjoni differenti, lej jkollna kontinent wieħed regola waħda autorizzazzjoni unika. Mbagħad minn banda l-oħra li nfurzaw aħna naplikaw id-drittijiet li jinstabu fit-trattat kif ukoll fil-karta drittijiet fundamentali ta' ċittadini tagħna għal ħarsien tad data personali tagħhom. Għalhekk dan huwa dossier dan huwa dossier li eh, nistgħu ngħidu li qed jagħmlu jagħmel progress tajjeb u jiena vera grata lil dawk li jippruvaw isibu kompromess win-win. Mela, il-vjaġġar eh, tat tip il-package il track travel mela. Il-Kummissjoni qed tiffoka fuq kif tista' tagħti tweġiba għal tibdiliet li saru fis-soċjetà tagħna. Intkom tafu li meta dana inħoloq dan it-tip ta' vjaġġar, il-package travel, nis eh, marru eh, għant l-Aġenzija tagħhom tal-vjaġġar u xraw pakket partikolari. Issa jagħmlu dan online ħafna minnhom. Ġifiri, numru li jett jizdiet ta' nis li vjaġġaw li jett jaqaw barra mill-ambitu ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea. Reċentament jiena għajt ma' ma' Mexxejja fid-dinja tan-negozju tal-industrija tal-vjaġġar sabiex neddiskutu aħna il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tapplika għal dawn it-tip ta' package holidays u palissa jiena qed nisma u kol it-ħassib ġej minnaħa tal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u hemm tlet alternattivi li għanna u dimna. L-ewwel alternattiva li nmodernizzaw aħna l-leġislazzjoni attwali, it-tieni alternattiva li nħallu l leġislazzjoni kif inhi palissa jew nkella t-tielet waħda li innaħħu l-leġislazzjoni kompletament Jiena segwejt il-konsultazzjonijiet tal-partijiet interessati analizzajnijom dawn u mbagħad ehm, lejn l-aħħar tar-rebbija l-Kummissjoni trid tieħu deċiżjoni ġifieri vera waħin propizju sabiex eh, issa ġifiri li għet niltaqa mal membri ta'kom għalli bekk il-komitat ta'kom jissa jati input għal dak li nistaw namlu. Għadni maħħaċ deċizjoni, għankun onesta għadni għet nisma jena Imma um, jiena daqt nixtieq noħroġ bi proposta li bekk ikolkom biżejjed ħin sabiex eh, taħdmu fuq il-proposta qabel ir-rebbija ta' l-2014 id-direttiva fuq il-prattiki kummerċjali mhux ġusti eh, kif eh, ħabret l-agenda tal-konsumaturi f'Marzu ta' din is-sena il-Kummissjoni se toħroġ bi komunikazzjoni kif ukoll rapport li ħajatu l-ewwel evalwazzjoni tal-applikazzjoni ta' din id-direttiva flimkien ma' deskrizzjoni sħiħa tal-implementazzjoni ta' din id-direttiva dan ir-rapport se jindirizza kwistjonijiet li huma speċifiċi bħal pereżempju l-applikazzjoni ta' din direttiva għal servizzi finanzjarji fuq dawn is-servizzi għal proprjetà immobli kif ukoll għal promozzjoni tal-bejħ. L-ewwel ftit snin ta' l-applikazzjoni ta' din id-direttiva dwar l-applikazzjoni ta' pratiki mhux ġusti din tista' ta' benefiċi kemm lin negozju kif ukoll lill-konsumaturi u Nistaw najdu kol li dana kontribuisċa sabiex eh, il-ħarsin jiġi msaħħaħ fil-istati membri u il-negozju kol ġew imħarsa minn dawk il-kompetituri li mhux qed jingħaqdu mar-regoli, imma rridu nagħmlu iktar sforzi sabiex naċċertaw li din id-direttiva tagħti bisħieħ il-vantaġġi fis-suq intern. Kif dejjem ikun l-imkas qed nitkellmu dwar infurzar li ikun tajjeb u xieraq. Mela, ir-riklamar, id-direttiva dwar ir-riklamar li jinganna mux biss il-konsumaturi kif imma il-negozju koll irridu jiġu mħarsa minn dawn il-prattiki ta' suq li eh, jingannaw. Hawnhekk qed naħseb liktar dwar l-SMEs li jispiċċaw vitmi ta' dawn il-prattiki speċjalment meta dawna jiswettqu tranzazzjonijiet transkonfinali ġifiri din id-direttiva tati qafas għal protezzjoni imma hemm ukoll indikazzjonijiet li għandna bżonn nimmodernizzawa. Eh, Għanna nagħmlu regoli iktar eh, stretti l-Kummissjoni ippubblikat komunikazzjoni u għandi l-intenzjoni li nressaq proposta leġislattiva waqt l-2013. Il-prioritajiet ħajkunu t-nejn, hemm żewġ prioritajiet, l-ewwel waħda ir-regoli ħaj li jiprojbixxu ħajkunu jisiru eh, iktar moderni u insaħħu wkoll l-infurzar skont il-prattiki li jingannaw eh, b'mod transkonfinali u jiena nemmen li hawnhekk nistgħu vera nkunu ta' għajnuna eh, permezz ta' dan din ir-riforma. Mbagħad element ieħor element li jinsab eh, fil-qċata tal-agenda ta'kom u nafek eh, peress li l-MP maje et eh, jaħdem fuq uh, bots uh, dwar il-każijiet transkonfinali u lajnuna legali li tista' tingħata. E, naf li dan ir-rapport għadu mhux fanalizzat imma tajjeb li jinsemmuh. E, dan huwa bbażat fuq id-direttiva tal-lajnuna legali tal-2003 bħala strument prinċipali sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jkollhom aċċess għad dritt tal-ġustizzja fl-istati membri differenti u ġew identifikati l-ostakli l-prinċipali kif ukoll in-nuqqasijiet fl-applikazzjoni tal-direttiva għabazi tal-sejbit mir-rapport tal-Kummissjoni dan il-rapport saħaq fuqom dawn il-punti. Eh, nishtiq nirringrazzjakom tal-li sħaqtu fuq dawn, nishtiq nirringrazzjakom tal-li ressaqtu il-proposti Komissjoni u l-Istati Membri nafu li qed nisimgħu dejjem l-istess storja ġifieri jemnu nuqqas ta' kuxjenza fossi si ċittadini ġifieri ma jafux li dawn għandhom id-drittijiet f'dan il-qasam u għalhekk li nix mmur lura dak li diġà għettilkom fil-passat iva għanna bżon li konna nerġu nintroduċu kampanja ta' taqim tal-kuxjenza jiena u koll introduċejt taħriġ tal-avukati bħala element li huwa fost l-iktar importanti tajjeb ġifiri li eh, mhux biss jkollok id-drittijiet tal-konsumaturi imma li tiħdoħsib il-ġustizzja wkoll jiġifieri taħriġ tal-avukati dan jsir għabbażi tal-programm tal-ġustizzja kif ukoll il-promozzjoni ta' e, tal-rezoluzzjoni tat-tilwim b'mod alternattiv u bekk tkunu tistgħu ttejbu relazzjonijiet eh, bejn il-konsumaturi għax ma xal xalfej tispiċċaw il-orti għal dawn il-kwistjonijiet u eh, l-ADR jew l-ODR eh, tajjeb li eh, nkunu nistaw aħna nserħu fuqhom dawn jagħtu l-informazzjoni l-korretta issa għandna l-leġislazzjoni d-dimna l-istati membri qed jibdew japplikaw, ġifieri meta jkollna aħna kampanja ta' informazzjoni tqajm tal-kuxjenza importanti li ninkludu dawn l-elementi kollha ħallibek bekk immorru ehm, iva ftit li l-lin minn dak li normalment jagħmel il-kumitat tagħkom, imma sajjeb li nistudjaw il-mezzi kollha inlaqqawhom dawna u natu l-informazzjoni il-korretta l-konsumaturi għax ovvjament dawna ma jafux li ma kumitat jħossib bxiex imma huma jitolbi li jkun hemm l-azzjoni. Good. Well, thank you very much. Um, I mean, I... Grazie ħafna. L-Sinjura Redding, jina għamlejt paġna sħiħa b'serjetà affarijiet li naħseb li huma interessanti u nispera li uħut minnhom inkunu nistgħu nidħlu fihom fid-dettall, però qabel ma ngħaddi l-mikrofonu lilkom nixtieq nirringrazzja lis sinjura Redding sal qajmet il-kwistjoni dwar l-arfin il-fatt illi il-konsumaturi jkunu konxi għax ħafna drabi huma ma jkunux konxi mid-drittijiet li għandhom permezz ta' serje ta' odda Ewropej. Dinja xi ħaġa illi aħna nutajna b'mod partikolar permezz ta' serje ta' proġetti issa għandna uh, eh, DG Market illi tħares lej proposti eh, dwar il-konsumaturi u anka għamlet eh, ktejjeb zaħir dwar id-drittijiet tal-konsumatur u nafu li rridu nipromuovu ċerta drittijiet, rridu nħolqu kampanji u nistaw nħarsu kol lejn ċerta eh, kwistjonijiet u eh, noħolqu inizjattivi eh, dwarhom. Issa, ejja nismaw mill-membri naħseb li Senior Reading tista' tibqa' magħna sal-erba' ta' wara nofsinhar għalhekk jina ser niġborkom gruppi tlieta tlieta jekk iġobkom kunu diretti fil-mistoqsijiet tagħkom. L-ewwel is-Sinjura Gallow bħala l-ewwel kellima. Mbagħad is-sur Maja, is-Sinjura ċalda Mosa u s-Sinjura Fajla. Hemm xi ħadd ieħor illi jixtieq jitniżel iva nas-sur Roxro, is-sur Ġvaj forsi. Forsi eh, forsi nistgħu eh, anka nismawk sta bħala rapporter uh, dwar eh, il-rapport il dwar il-ħarsin tal-konsumatur nasab li xaġa xitejt għandek u kol inti. Mela, nibdew mis-Sinjura Gallo. Grazzi, Sur President. Grazzi, Sinjura Kummissarju, tal-li ġejt mana għawek u grazzi tal-li fakkartna illi għall-izvilup tal-suq um, uniku digitali huwa essenzjali illi ċittadini tagħna u eh, qed nitkellmu dwar il-konsumaturi llum ikollhom fiduċa fil-transazzjonijiet u ikollhom fiduċa b'dawk in-nies li jdoħsib dawn it-tip ta' tranzizzjonijiet. Il-mistoqsija tiegħi bħala rapporter fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali dwar il-regolament għal ħarsin tal-konsumatur iżda wkoll bħala Franċiż eh, Franċiża. Eh, tafu illi viċin Pariġi fit-28 ta' frar kien hemm seminar sponsorjat mill-gvern dwar l-affarijiet digitali u il-roadmap publikat wara dan is-seminar, wara li sar dan is-seminar, jitkellem fuq il-fatt il rridu nerġaw nħarsu lejn il-ħarsin tal-konsumatur għal data tagħhom personali. Irridu nsaħħu id-drittijiet tal-ċittadini, rridu niproteġu iż-żazax u rridu niżviluppaw um, ehm, affarijiet bħal sil u affarijiet oħra illi kienu fid-direttiva. Xi tħassib tqajjem U anka s sinjur tiegħek, sinjura senjura uh, komissarju, s-semma, fil kien hemm tħassib illi konna ser naraw tnaqis f'dan ir-regolament Ewropew, b'mod partikolari meta konna ħanaslu sabiex namlu armonizzazzjoni f'dawk li huma il-sanzjonijiet. U da forsi konna ħankunu qed innaqru mill mill-poter eh, nazzjonali. Dan kien tħassib tal-gvern eh, Franċiż u tħassib li anka jena għandi. Għalhekk, sinjura eh, komissarju xtaqt nisma l-kummenti tiegħek dwar dawn il-kwistjonijiet. Naħseb li l-istati membri iridu kol jikontribwixxu jekk nixtiequ naslu ximkien uh, fl-Ewropa. Grazzi. Iwa, grazzi ħafna, uh, Signora Gallo, Signora Gallo, naħseb li il-punt li tqajem huwa interessanti ħafna għaliex il-Gvern Franċiż mhux l-unika wieħed li qajjem eh, li qajjem u li jorganizza dawn it-tip ta' laqat. Grazzi ħafna. Sinjura Kommissarju, jiena ser nitkellem bl-Inglis għaliex ser tkun qed nitkellem fisem il-koordinatur tagħna, is-Sur Hart, li huwa wkoll il-kor rapporter fuq il-liġi dwar il-bejħ eh, Ewropej. Kif kontu tafu, kif nafu konna qed nistudjaw mill-qrib eh, il-funzjonar tajjeb ta' dan is-suq intern. Aħna dejjem provajna nqedu fil-qalba il-konsumatur. Madana kollu il-proposta dwar il- il-liġi komuni Ewropea tal-bejħ eh, mhux dejjem ħatmet u fil-fatt il-kritika li tqajmet hija kbira u hemm tassib illi huwa leċitu ħafna dan b'mod partikolari eh, jidher fil-valutazzjoni fl-impatt ta' valutazzjoni tal-Parlament Ewropew l-iktar punt ta' kritika kien illi l-ewwel qabel kollox il-kalkolu tal-ispejjeż tal ta' transizzjonijiet li sibuha f'paġna 13. Dawn il-kalkoli jinsabu eh, ġiu basati fuq żewġ starriċ eh, mhux rappreżentattiv. Awek biss kien hemm eh, ċerta tip ta' informazzjoni Pero l-indikazzjonijiet ma setawx joħorġu dawn huma basati fuq stimi li saru eh, mill-kummerċanti, mil iżda mhux fuq l-ispejjeż infushom. Barra minn hekk, fil-każ ta' eh, kummerċ transkonfinali fil-każ eh, partikolari tal-SMEs tina tawis importanza dwar il-liġi komuni Ewropea tal-peħ, wieħed jistenna li jkun hemm iktar eh, kooperazzjoni bejn il-kummerċanti illi dvarja minn 0.4 għal 0.7% għal darbohra din tinsaf f'paġna 107 tal-valutazzjoni tal-impatt. Mbagħad kien hemm serje ta' assunzjonijiet mhux ġustifikati, per eżempju il-fatt li liġi Komuni Ewropea tal-Peħ ser iżid il- Eh, ser eh, iżżid il-ħarsin tal-konsumatur. Dan mhuwiex minnu eh, din hija statistika illi lajja ġurnata ġornata u lanqas hija ta' min joqgħod fuqha. Ġifieri dawn huma żewġ mistoqsijiet tiegħi kif qed tagħmel il-Kummissjoni biex tħoħsib dawn it-tip ta' dikjarazzjonijiet U t-tini mistoqsija dawn ir-riżultati għandhom implikazzjonijiet deċiżivi fuq ix-xogħol li ħat tagħmel il-Kommissjoni dwar il-Liġi Komuni Ewropea tal-Beħ. Grazzi ħafna, ħadna noti tal-punti tiegħek. U t-tielet kellima f'dan ir-round. Eh, Signora Repti. Eh, hija l-aħħar kellima f'dan l-ewwel round. Grazzi ħafna, Sur President. Eh, Signora, uh, Signora Redding, Vivian Redding, grazzi ħafna tal-li edha għawek. Manam, għawek wara eh, għawek mana wara nofsinar, aħna smajna bil-reqqa dak li kontettejt, u jkolli nammetti illi ġelitni inħoss u nittama illi inti ser jirnexxielek tirbaħ u eh, tirbaħ l-sfidi eh, kbar illi għandek u dimek ġeneralment meta inti tiġi hawnhekk dejjem eh, nerġa' naħseb dwar l-ewwel qabel kollox id-direttiva ta' roaming u kemm qed taħdem sabiex eh, tqarrab viċin iż-żewġ sessi u eh, fi ftit ġranet oħra għandna il ġurnata Internazzjonali. Ħan iċċelebraw ġurnata Internazzjonali tal-Mara u mm, għal darba ħrejna nerġa' naħseb li inti ser jirnexxielek tirbaħ l-isfidi kbar fil f'dawn is-settur. Fil-plenarja, fis-sessjoni plenarja li misser inkunu qed nifutaw dwar il-mekanizmu alternattiv ta' settiljar ta' tilwim li kifett inti fil-diskors tijak eh, hija kustjoni importanti. ħafna nisperaw nittamaw li din ser tejjeb ħafna mill-kondizjoniet għal konsumaturi tagħna. Madana kollu xorta hemm każi fejn mhux ser nkunu nistaw insolvu l-problemi tal-konsumaturi permezz tal-mekanizmu um, alternativ għal settiljar ta' tilwim u għek n-għajem jina l-mistoqsija tiegħi. Bħalin nfakrek illi eh, xiftit snin ilu il komissjoni bdiet proċess ta' konsultazzjoni illi għajem għalli wassal għal 18 il elf risposta u Eh, hemm ukoll rapport minnaħa tal-Kummissjoni dwar dawn 18000 risposta. Din kienet l-idea eh, tqajmet l-idea minn dawk li rispondew illi il-Kummissjoni tieħu ċerta miżuri leġislattivi u dan huwa dak li aħna nixtiequ aħna għaddejna eh, rezoluzzjoni fit tnejn ta' frar tas-sena li għaddiet fejn Pero għadna qed nistennew dawn il-proposti leġislattivi dwar il-redress, il-legislative redress. Għalek, tassew nishtiq inkun naf eżattament x'qed jiġri dwar din il-kwistjoni li għatant għal-qalb il-konsumatur. Hemm serje ta' kwistjonijiet, pal per eżempju eh, vivjaġġar, kwistjonijiet transkonfinali, teknoloġija illi jippermettu l-ċittadini uh, sabiex jixtru minn fuq l-internet u manfusom u jina naħseb illi il-rikors kollettiv ser ikun qed jgħin ħafna lil konsumaturi b'mod partikolari għal kummerċ transkonfinali. Għalhekk jiena eh, ħankun qed nisma' eh, dak li ser tgħidli, Sinjura eh, Reding. Jekk joġbok, Sinjor Redding, rispondi għal dawk it-tlet mistoqsijiet u mbagħad nagħmlu round ieħor ta' mistoqsijiet. Grazzi. L-ewwel mistoqsija dwar il il-ħarsin ta' data u il-riforma puntu ta' dan il-ħarsin ta' data jina fil-fatt ġiġaħet fil-diskors ta' introduzzjoni tijaj illi dan ser ikollu żewġ impatti importanti. L-ewwel hija eh, l-impatt kummerċjali għaliex apparti mill-fatt illi mhux ser ikun hemm iktar 27 eh, liġi f'kunflitt bejniethom, iżda ser ikun hemm biss liġi waħda għall Ewropa kollha, ser inkunu wkoll qed nifrankaw 2.3 biljun euro. Eh, għal kull kumpanija fis-sena. Wieħed jista' jaħseb eh, b'dik il-loġika, ġifieri jekk inti jkollok kontinent li qed taraħ bħala entità waħda, jista' jkollok eh, regolatur illi eh, jikollu ħafna eh, affarijiet xi ħsieb. Jiena ddeċidejt li ma nagħmilx hekk għaliex il-regolaturi nazzjonali draw is-suq tagħhom jafu li huma il-laturi eh, prinċipali tas-suq tagħhom u għalhekk jiena minflok kont favur l-ekk imseħ one-stop shop eh, sabiex ġifiri inħallu din ir-responsabilta fidejn ir-regolaturi nazzjonali. Iżda kollha dawn il-regolaturi jkunu qed japplikaw l-istess regoli u ikunu kompletament indipendenti, indipendenti mill-industrija u mill-gvern. U ovvjament ikunu mamra biex ikunu jistaw jaqdu dmirijietom. Għalhekk eh, ser ikun infurzar, ser ikun qed insaħħu il-regolaturi nazzjonali. Ovvjament aħna ġejna ispirati mill eżempi tajba u knil huwa wieħed minnhom u mhux b'kombinazzjoni illi artiklu 29 tal-grupp ta' ħidma illi fih jinkludi il- il-regolaturi nazzjonali li jaħdmu fl-imkien u li talbu li l-knis ja tamel analizi eh, fil dinja tal negozju tal kommerċ kummerċ Għalek il-regolaturi nazzjonali ġiġallu mill ġurnata et eh, ipoġġu fil-prattika dak li hemm fil-regolament. Ġifiri, qabel ma aħna taħal fis ġiġa diġà huma qed jeżerċitaw din il pressi tal tal-one-stop shop. Dak li rajna sissa huwa illi mhux biss kien hemm titjib tal-drittijiet tal-konsumaturi, sanka fil-mod kif qed jiġu trattati il-kumpaniji kull eh, regolatur imur għal dik il-kumpanija illi mhux qed taħdem skont din il-liġi nazzjonali u jpoġġi sanzjoni fuq din il-kumpanija. Hemm ċerta eh, regolaturi li ma jistawx jimponu sanzjoni. Il-sanzjoni massima hija fil-fatt ta' 600.000 euro. Um, tlet fil-fat regolaturi li staw jimponu sanzjoni uh, ta, ta' dan il-ammont din nistaw niswa bħala eh, flus fil-but fil-verità, mhux bħala deterrent u fil-futur qed nbassru illi kull regolatur ikun jista ehm, jimponi eh, multa ta' 2% tal-tul mill-bejħ. Dan iva jkun deterrent U għalhekk aħna rridu li qed nippruvaw nagħmlu huwa li nagħtu lodda f'idejn dawn il-regolaturi sabiex fl-aħħar mill-aħħar ma jkollhomx għalfejn fil-verità jeħdu azzjoni għaliex jafu li dan hu l-prezz li jridu ħalsu jekk ma jobdux ir-regoli. U għalhekk ħajasbuha darba darbtejn qabel ma jiksru il-liġi. Għalhekk il-regolament il regolament ikun qed issaħħaħ eh, il-dmirijiet u l-kapaċitajiet tar regolaturi biex applikaw il-liġi nazzjonali u mhijiex valutazzjoni l-isfel iżda hija valutazzjoni lejn l-Ewropa. Ġifiri, aħna qed eh, intejbu il-, il setat tal-regolaturi għaliex dawk illi mandomx illum fidejhom dawn is-setat qed intejbulhom eh, u uh, natuhom dawn is-setat biex uh, jaqdu aħjar dmirijietom ġifiri mod partikolari uh, fil-kas ta' Franza naħseb illi kien hemm diskussjoni dwar il-fatt illi ma tresqiċ l-ebda leġislazzjoni, però dan mhux minnu il il-Kommissjoni kienet qed tressa proposti dwar dan. Mbagħad il-Liġi ehm, Komuni Ewropea tal-Bejħ. Naf x'inhi l-opinjoni tas-Sinjura Gebhard dwar il-Liġi Komuni Ewropea tal-Bejħ mhijiex ġdida l-opinjoni tagħha għalija. Però li ġdid u illi il-Parlament għamel il-valutazzjoni tal-impatt tijaw stess dwar il-liġi uh, Ewropea tal-bejħ. Naħseb li din dan il valutazzjoni tal-impatt kita sew interessanti għal dak illi għal riżultati li prezentana jgħid b'mod ċar illi dan eh, din il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u għawek nikwota is highly plausible, which in other ġifiri fi, fi klim ieħor eh, jista' jkun ċerta differenzi fuq l-elementi li konsidrajna u li lej eh, il-punti li ħarsu l il-Parlament u l-Kommissjoni, però b'mod ġenerali il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kommissjoni ta' titqis bħala bażi solida minnaħa tal-Parlament. U jina kont kontenta li rajt dan, għaliex kieku bil-kontrarju, kieku ġifiri ma seħx dan, kien joħol ilna ċerta problemi. Iżda, eħe, jeżistu xi problemi dwar ċerta dettalji, iżda din issa l-kwistjoni qed tiġi eh, modija l leġislaturi tagħna u dwar eh, u fil-Kumitat Juri qed eh, niddiskutu kif kif din il-proposta tiġi tista' implementata bl-aħjar mod possibbli sabiex inżidu il-kompetizzjoni għal ħafna SMEs illi uh, jibżaw ibijaw barra minn pajjiżhom għaliex f'dak il-każ ikunu forzati japplikaw il-liġi tal pajis li fija jkunu qed jagħmlu kummerċ. U dan jekk jibda jseħħ ikun qed iktar ħassa lil konsumatur, konsumaturi illi m'għandhomx il-possibilità illi jixtru barra minn pajjiżhom għas sempliċi raġuni illi eh, il-persuna li qed tbih ma toffrix il-prodotti tagħha barra minn pajjiżhom. Ġifieri il-vantaġġ ser ikun kemm għal konsumatur kif ukoll għal SMEs. Jiena eh, nispera li il-Parlament u anka il-Kunsill jippruvaw solvu l-problemi li għadhom jidru fil-proposta tiegħi jiena <laughs> mhux qed ngħid illi jiena kompletament esperta fuq kollox, ġifieri anke l-proposta tiegħi għandha ċerta nuqqasijiet u se nkun qed nisma' lill-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill U uh, sabiex norbod dan mal-mistoqsija illi tqajmet mis-Sinjura Rapti dwar l-ADR, l-ADR u l-ODR u kol huma inklużi fil-liġi um, komuni tal-pejħ. U hemm um, uh, il-prassi hija li wieħed irid jgħaddi minn dawn it-tnejn qabel ma jgħaddi f'orti nazzjonali tkun fejn tkun tinsab. Għalhekk dan huwa mod interessanti kif nipromovu l-ADR u l-ODR. Issa, il-kustjoni dwar il-rimedju il kollettiv. Il-Kummissjoni għatmarat ma rat il-rimedju kollettiv bħala għana ħari. Iżda dejjem rata bħala għodda sabiex niksbu il-miri tal-politika tal-Unjoni. Il-programm tal-Kummissjoni tal tal-2012 poġġa bħala punt importanti iżda mhux bħala privileġġ dan il-rimedju kollettiv. Dan jit u għawek għanna xogħol preparatorju x'namlu dwar dan din il-kwistjoni delikata jiena qed naħdem mal-kollegi tiegħi Sur Almunja u Bosch u uh, issa sur il-sur Borg et naħdem mal-komissarju mal Borg eh, fej kont ħallejt ma' sur Dalli. Il-kwistjoni ġifiri ta' remedju kollettiv hija tas-sew serja qed titqis u wieħed jista' jkun ċert illi proposta illi ser tressa il-Kummissjoni ser tevita l-aspetti negattivi ta' modelli ġuris ta' ġurisdizzjoni oħrajn u tiżgura eh, mekkanizmu illi eh, imur kontra l-abbuż tal-litigazzjoni. Grazzi. Grazzi. Fadlinna nqas minn kwarta għalhekk il-kummenti ta' komedu jkunu fil-qossor. Is-sur Majer u mbagħad is-sur xemmuż mbagħad eh, l-aħħar kelliem is-sur Majer. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Il-valutazzjoni ta' l-impatt. Kif ukoll is-servizzi legali tal-Parlament għandha pożizzjoni fuq dan, naħseb illi l mistoqsija tagħna hija għandna nkomplu jew le kif nara jiena fl-opinjoni tiegħi għanna premessa importanti però għad fadal mistoqsija fil-Parlament Ewropew għanna suq kbir, għedin niproduċu ħafna kwart tal-produzzjoni globali u għalhekk minn barra nidru eh, bħala eh, blok kbir, però fil-Kumitat tas-Suq Intern naraw kif il-suq intern mhux qed jaħdem kif suppost. Qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet differenti, fuq il-konsumaturi. U jiena minn ħati tiegħi eh, co-rapporter fuq id-dritti tal- tal-akwist u naħseb illi iktar minn ostaklu wieħed u wieħed mir-raġunijiet għalfejn e, suq intern mhux qed jaħdem tebax għandna 27 sistema differenti mill-ambitu legali jekk insolvu din il-problema, dan sa jwassal għal-suq intern sa jkun ta' vantaġġ għal konsumaturi jew le tieni punt. Naħseb iva 500 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea huma kollha konsumaturi, konsumaturi li jixtru li jixtru il-ħobs. Jo anka pereżempju jixtru il kaffe fost prodotti oħrajn. U għalhekk eh, għandna eh, min ibih u minnu konsumatur fl-istess ħin. Aħna il-koll konsumaturi u għal darboħra għanna 27 sistema legali differenti u għalhekk kien ħarsu lejn il-beħ fuq l-internet naraw kif Persona li qed bih tkun attiva faxar pajjiżi l-iktar, mhux 27 pajjiż. Forsi hemm l-ostaklu tal-lingwa, però da mhux l-unika ostaklu għalfejn in-nies qegħdin ibiħħu faxar pajjiżi biss meta f'kull eh, pajjiż jista' jkollok tmien lingwi differenti għalhekk mhijiex biss l-ostaklu tal-lingwa li rrid jitqies. Punt ieħor. Jiena personalment favur illi konna liġi favur l-akwist eh, fl-Unjoni Ewropea, jekk nħarsu li minn din il-perspettiva, tkun tajba jek nħarsu li il-perspettiva tajba. U naħseb dan nistgħu nilħuħ jekk jisu dawn iż-żewġ kunċetti ġifieri kemm il-bejja kif ukoll min jixtri fost kwistjonijiet oħrajn, però dawn naħseb l-iktar huma importanti irdu nittrattaw b'mod sensibbli, irdu nkunu ċari u qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa li tittinftiem minn nies eh, komuni u jekk dan nilħu inkunu qed nagħmlu pass fid-direzzjoni tajba. Punt ieħor dwar il-spiżi proċedurali. Naħseb li fil-prinċipju dan eh, solvejnieh, però minix ċert kemm eh, in-nies jafu bih kif qed inti għandna bżonn iktar kuxjenza, kampanja ta' kuxjenza flimkien mal-Kummissjoni u l-Istati Membri jekk ikonna bażi tajba ta' dan, jiġifieri il-Liġi Komuni Ewropea tal-Beħ, ikonna mekkaniżmu meta l-affarijiet jaħdmu ħażin, mod ta' kif insolvu t-tilwim. U bħalissa għandna numru ta' odda anka kif ukoll ta' implementazzjoni għal deċiżjonijiet kif ukoll dwar l-assistenza għal dawn il-mekkaniżmi. E, Għandna mekkaniżmi bħal dawn, però mhux kulħadd jaf bihom, anka forsi l-esperti legali ma jafux bihom. Kif ukoll imħalfin dawn hemm bżonn li jkunu jafu dwar dawn il-mekkaniżmi. U jidher il-memħat li jista' jinforma laqas iċ-ċittadini għalek uħat jgħat eh, jitkellem dwar il- perxutu l-mod ta' kif nistaw nejnu, għedin namlu dan il-xol tajjeb u koll, pero irridu waslu il-messagġ ta' il-konsumaturi u koll. Naħseb illi eh, il-komunikazzjoni għall-iktar aspet importanti. Il-Kommissjoni għedha tqis dan l-aspet eh, għedha tagħmel xi ħaġa dwar dan fil-futur anka dwar il-kampanja ta' kuxjenza. Thank you and this is Grazzi. Eh, minn kumment minn ħatijak ta' mill-istoqsija na naqbel miegħek li huwa importanti li niżguraw li ċ-ċittadini kif ukoll il-konsumaturi jafdaw is-suq intern anke ma jużawx eh, rajnija kif ukoll l-iskandlu tal-laħam taż-żiemel huwa importanti li nis jemnu dak li qegħdin jgħidulhom il-Kummissjoni Stati Membri flimkien irdu jaħdmu flimkien mal-konsumatur dwar id-drittijiet tagħhom u nemmen ukoll illi jrid ikun hemm kampanja minn tal-Kummissjoni Ewropea illi ma tkunx l-unika mod ta' kif ninformaw il-konsumaturi na naħseb illi huwa utli illi jkollna eh, kunsilli nazzjonali tal-konsumatur għaliex dawk ikunu jafu jwaslu l-messaġġ għall-konsumaturi kif ukoll l-użu tal-medja soċjali nafu kemm hija importanti ħafna biex inwaslu l-aħbarijiet tajbin. Per eżempju, l-ħadarba qed eh, lil sħabi tal-Facebook dwar deċiżjoni minnaħa tal-Orti Ewropea tal-Ġustizzja u dwar eh, drittijiet partikolari. U emmek għadin naraw valur miżjut kif ukoll fil-Parlament u kif ukoll fil-Kummissjoni. Naħseb illi nista' nara fejn hu dan il-valur miżjut minnaħat naħa tiegħi u rridu Grazzi ħafna talli qed tipprova taħdem fuq dan l-aspett ukoll. Grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom. Grazzi. Jiena minna ħatijaj tiegħi nista' nikkonferma dan mill-esperjenza tiegħi Naħseb li l-konsumaturi jixtiequ regoli ċari, dikjarazzjonijiet ċari, messaġġi ċari, ma jridux instruzzjonijiet li huma komplikati. Per eżempju anka f'pajjiżi fil-Ġermanja kena sistema ta' traffic lights fejn eh, eh, anka fejn kellu xaqsam il laħan ta' zimmel per eżempju, dawn huwa uħut mill-każijiet, irridu naħdmu b'dan il-mod ma nafx jekk il-Kummissjoni u xi ħaġa titkellem dwar dan is-suġġett flimkien mal-Parlament. Però dwar il-ħin ma tantx għandna ħin laqas il-Kummissjoni m'għandha ħin biex eh, tfassal leġiżlazzjoni ġdida qegħdin inħarsu lejn eh, issa u tmiem il-mandat x'nistgħu nimplementaw f'dan iż-żmien qasir. Jekk irridu nagħmlu xi ħaġa importanti, irridu noħolqu xi ħaġa qabel lajt dwar ir-rimedju il kollettiv illi diġa semma fid-diskussjoni l-lum. Jina smajtu kolli risposta tijak u kienet waħda mux stretta. Kellimt u koll dwar il-mekanizmi li rridu nevitaw. Aħna fil-parlament għamma rridux nsegwu l model ta' l-Istati Uniti, rridu model Ewropew, model li xsibna fuq mod tajjeb fil-bidu ta' dan il-mandat kellna messaġġ differenti minn ħadd tal-Kummissjoni illi kienet tgħid illi trid taħdem fuq din il-kwistjoni. U għalhekk nerġa' nsaqsik għandkom kalendarju, għandkom data eh, tanġibli minn ħatakom fuq leġizlazzjoni Ewropea, mhux leġizlazzjoni mill-Istati Uniti, xi ħaġa infassla għall-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li aħna bħala Parlament nistgħu niddeċidu fuqu u trid eh, titressaq dim il-plenari qabel ir-rebbija li inkella jkun tard wis. Inkella nkunu ħlejna ħames snin. Grazzi. Il-Kummissarju. Dwar l-ewwel mistoqsija dwar liġi komuni Ewropea tal-beħ ninsab kuntenta illi l-Parlament fil-għamliet differenti tiegħu jara din il-proposta tal-Kummissjoni bħala waħda utli biex insolvu il-problema. U għandek raġun u aktar loġiku illi ma nsemmuix liġi dwar il-beħ. Pero huwa importanti illi ninfurmaw l-ċittadini illi din il-liġi teżisti. U naħseb illi iċ-ċittadini sa jaraw fi żmien qarib jekk il-Parlament u l-Kunsill jaqblu fuq din il-liġi komuni, iċ-ċittadini jifmu illi il-prodotti illi ma setawx eh, jixtru anka forsi mill-internet jikun jistaw jixtruhom jekk iridu. U naħseb li dan se jkun messaġġ importanti ħafna li rridu nwasslu. U għandek raġun għax għalkemm għadna qegħdin nirriformaw ċertu aspetti ta' din il leġislazzjoni għanna diġa kaxra tal-odda tajba. Kiku għaw min jafbija. L-istati membri huma responsabli fuq it-territorju tagħhom biex iwasslu eh, eh, il-messaġġ dwar dawn l-odot u l-liġijiet tagħhom. Però meta nkun qiegħda niddiskuti mal-konsumaturi eh, jidher illi dawn l-awtoritajiet nazzjonali mhux qed ikun effiċenti fix-xogħol tagħhom. Hemm ħafna sforz. Però għandna bżonn kampanja wiesa illi tispjega x'jistgħu jiksbu ċittadini. Dan huwa aspett importanti ħafna kif anka l-Parlament għaliex nemmen li dan huwa argument importanti wkoll l-elezzjonijiet Ewropej biex nuru x'għamel il-Parlament favur iċ-ċittadini bħala konsumaturi fl-istati membri tagħhom kif ukoll lilin. Waħda mir-raġunijiet għala ir-regolamenti mhumiex magħrufa kif semmejtu b'mod tajjeb hija il-mod ta' kif il-professjoni legali mhux dejjem tkun konxja minn dawn id-drittijiet. Huwa għalhekk illi minnaħa tiegħi tkellim tfavur anka it-taħriġ mhux biss tal-avukati imma anka tal-imħalfin fuq il-liġi Ewropea kollha għaliex hemm ħafna mill-esperti tal-liġi jafu biss il-liġi nazzjonali tagħhom u m'għandhomx idea tal-liġijiet tal-istati membri oħra. U għalek ħloqna l-portal ta' li justice sabiex l-imħalfin kif ukoll l-avukati kun jistaw jaqraw u jitalmu dwar il-liġi tal-pajjiżi ġirien tagħhom biex ikunu jafu kif għandha tiġi applikata. Għalhekk qed innoħolqu dawn in-networks kollha li huma importanti ħafna mhux għax l-imħallef irid ikun jaf kollox dwar liġi tal-pajjiżi l-oħra, però jkun hemm min ikun jaf u għalhekk dawn in-networks huma importanti ħafna. Iva, għandna għanna konsili nazjonali tajbin, kif ukoll organizzazzjonijiet nazjonali tajbin. Per eżempju, jiena ġem il Lussemburgu u hemmhekk eh, l-organizzazzjoni tal-konsumaturi hija e, eh, marufa u taħdem tajjeb. Però dan ma jsieħx kull imkien. Naf dwar dan u din hija raġuni għal fejn irridu nwaslu l-messaġġ tagħna b'mod aħjar. Forsi tafu illi palissa għandna porti l-Ewropew ġdid illi eh, kontet naħdem fuq fl-imkien ma' Michel Barnier u din kienet ħidma konġunta bejn żewġ eh, kummissarji dwar il-ċittadini kif ukoll is-suq intern. U għalhekk iċ-ċittadini llum għandhom portal wieħed u jistaw jwaslu l-mistoqsijiet tagħhom anka dawk komplikati il mbagħad jindbatu eh, il-minu responsabbli. Però ċittadin imbagħad jirċievi mistoqsija anzi risposta waħda. Naħseb illi eh, dan huwa aspett importanti ħafna anka l-fatt li dan il-portal huwa eh, disponibbli bil-lingwi Ewropej kollha anka fiħdan eh, dawn il-kampanji ta' kuxjenza biex narfu li dan il portil jeżisti. Però ġili huwa diffiċli eh, illi iċ-ċittadini jkunu jafu bil-possibilitajiet u l-opportunitajiet kollha u għalhekk irridu nkunu effiċenti ħafna fil-ħidma tagħna fit ta' din is-sena kif ukoll is-sena l ġdida qabel tibda l-kampanja elettorali irrid ikun hemm din l-azzjoni koordinata. Kontenta jiena meta naħdem mal-Parlament Ewropew għaliex din mhijiex kompetizzjoni qegħdin naħdmu bħala Ewropa waħda u għalhekk irridu naħdmu flimkien. Dwar il-kwistjoni tal-rimedju kollettiv. Sur Almunia il-kollega ġdid Borċ u jiena sa nħorġu b'inizjattiva ġdida ta' segwitu għal konsultazzjonijiet qabel eh, it-tmiem il-mandat. Ġifiri, fin f'waqtu aħna tajna kas ta' rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rimedju kollettiv u sa nintegraw din dawn il-proposti tal-Parlament fil-proposta tagħna u sa naslu proposta ħarija. Grazzi ħafna. Jider li spiċċanna l-ħin eh, u għanna kollega u koll il-rapporter eh, Signora Jensen u jider li ma ħin għanna numru ta' minuti zzar forsi surġvar jista jgħaddi l-kumenti għaw f'minuta. Anzi, l-ewwel is-surġvar. Grazzi ħafna, san kun konċis ħafna minn ħatijaj, grazzi ħafna Signora Sinjura Kommissarju. Inti tkellimt dwar il-drittijiet tal-konsumatur u rejt kemm din hija importanti fix-xogħol tiegħek ta' kuljum kif ukoll għall filosofija tiegħek. Jiena minn ħatijaj sa nifoka dwar it-trasposizzjoni tal-drittijiet tal-konsumaturi u d-direttiva tagħha. Pero qabel xtaqt insemmi l-Franza. Palissa għadin bil-trasposizjoni daqt noħolqu liġi u il-Ministru Franċiż sa jgħid illi hemm liġi ġdida grazzi għal gvern Franċiż u aħna imdorrin nismgħu diskors bħal dan, dan mhux il-punt, però li qed ngħid li rrid ngħid jiena huwa li hemm żewġ punti ġodda f'din il-liġi protezzjoni aħjar tal-konsumaturi kif ukoll id-drittijiet ekonomiċi. Eh, armonizzazzjoni aħjar fejn konsumatur jista' jixtri minn siti li mhumiex fil-pajjiż tiegħu u naħseb li dan huwa importanti li nispjegaw għaliex ħafna gvernijiet eh, ma jwaslux messaġġ bħal dan jgħidu li hemm drittijiet ġodda grazzi għall-Ewropa, grazzi għall-gvern tagħna, però mhux ħajjgħidu eh, mod spontanju illi huma dawn huma elementi importanti li jippermettu konsumatur jixtri barra minn pajjiżu. Pajjiżi bħal Franza, Ġermanja, Renju Unit, forsi tista' tgħid li naqrinti aħjar, eh, Sur President. Pajjiżi bħal dawn huma kbar ħafna fejn il-kumpaniji l-kbar għandhom siti tagħhom f'kull pajjiż, però mbagħad xiġri bl-SMEs. F'kostituenti tiegħi hemm ħafna SMEs u jistgħu jibbenefikaw minn siti bħal dawn. Libja u anka f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk waslu dan it-tip ta' messaġġ mod ripetut, mod ċar mhux bistejdu li hemm drittijiet ġodda għaliex iva huma importanti, però rdu nkunu ċari li dawn huma drittijiet eh, ekonomiċi, opportunitajiet eh, ekonomiċi favur il-konsumatur. Uh, Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija eh, ferm interessanti, naħseb li Iva il- gvern Franċiż ukoll huwa involut u interessat dan is-soġġess. Eh, Andrews Zwab, inti rapporter Iva, eh, tkellimna dwar id-direttiva u nistanżon fil-qosor press li ħafna kollegi diġa tkellmu li punt l-iktar importanti l-implementazzjoni fil-Stati Membri tagħna rridu noqosu assa ta' din nafu li direttiva dwar il-pratiki mhux ġusti sfortunatament eh, ma mxieċ fil direzzjoni li xtaqna. Sinjora Komissarju, trid inti tistuda l-infurzar, tara x'inhu xet jiġri fl-Istati Membri tagħna, punt ieħor li xtaqt inqajjem hawnhekk jiena eh, komunikajt ma' bejjiħ eh, fuq l-internet Spanjol li tkellem dwar il-larinċ frisk li jenbih il-pajis ġirin malaj malaj imma ma sawx jamlu hekk minħabba liġi Spanjola u kienem mistoqsija dwar eh, dan il-kas u nixtieq li jettuna aħna nintitina tweġiba għax dan is-suq eh, uniku u koll importanti għal minni la rinċ eh, l-lumija. Laħar punt, il-ċentri CPCs għal-konsumaturi li għanna fl-Europa kif tafu danna kollox serra fuq l-istati membri għandhom ranking differenti għanda pozizjoni differenti. Fil-Ġermanja nasib importanti ħafna li jinti eh, taċċerta li l-kustjoni taħla semma jaqgħux taħt il-leġislazzjoni oħra Ewropea imma il-kontra. Tajab, wis, eh, Vivien, para l-axar kelma. Iva, l-axar mistoqsija tas sur ġvab eh, se jkolli bżon nistudja dan il-punt daqxej eh, mistaġba jena eh, Iva Maja nistudja dan il-punt ma dak li jena xta rajt u ħat mill-esperienza personali tijaj u kol eh, bħala politikant nazjonali dawk l-organizzazzjonijiet jaħdmu tajb mm, ma tajb għandhom importanza kbira għax dawna jihdu il-problem mm, mill-qorti għax jistaw jkunu ta' intermedjari jekk ikun medjatur bejn il-bejjeħu u ix-xerrej. L-infurzar ta' direttiva ovvjament ta' direttivi kollha ta' importanza enormi nista' ngħidilkom jiena li fil-maġġoranza tal-każijiet fl-istati membri dejjem nissemaw dwar aħna aħna aħna u interessanti peress li jiena xi kultant naqra fil-gazzetti li liġi ġdida eh, ġiet infassla mbagħad ngħid imma iva x'imkien iva rajt dwar din liġi bat eh, nara nistudja u tnara li qed nitkellmu dwar implementazzjoni tad direttiva imma dil-ħaġa eh, qatt ma fil-prattika kważi kullum kien ġifiri xej mux qed inġibajnija wara widnejja ħajjek imma nippruvaw n kemm jista' jkun u għalhekk li e, kampanja għajim ta' kuxjenza komuni ħatkun ta' importanza kbira u dak li jintijet dwar l-SMEs li jkunu kapaċi li jibijaw e, b'mod finali dan huwa element li iva qed nittama li ħansolvuh jekk il-Parlament u l-Kunsill jaqblu miegħi taħt il-liġi tal-beħ komuni għax bekk il-maġġoranza tal smis ikunu jistgħu jagħmlu attivitajiet transkonfinali minnajr ma jkollhom l-ispejjeż addizzjonali sabiex jadattaw għal liġijiet tal-pajjiżi li huma l-ġara tagħhom u mbagħad il-konsumaturi ma jkunux jistgħu jixtru dawn il-prodotti b'mod transkonfinali. Dan forsi differenti fi pajjiżi ehm, gbar iktar mill-żar għax f'dawn il-gbar eh, għandek and, eh, suq eh, firxa wiesa u inti jekk inti bejjiet tipprova tadatta l-liġi tal-pajjiż il-kbir mhux ħadd tagħmel dan mal-pajjiżi żgħar għalhekk aħna għandna livell differenti ta' applikazzjoni tal-liġi peress u imbagħad id-drittijiet taċ-ċittadini wkoll peress li xi konsumaturi fi pajjiżi żgħar ma jistgħux jixtru peress li l-bejjeq ma' biex il-prodott lilhom u nixtieq li jkun hemm invel indaqs għal ċittadini kollha kemm l pajjiżi l-kbar kif ukoll iż-żgħar u nixtieq ngħidilkom li l-internet eh, id-dinja tal-internet ħat kompli tiżviluppa ħafna iktar. Palissa għanna 6% ta' ċittadini li jixxu b'mod transkonfinarjet nitkellmu dwar il-kommerċ digitali, l-e-commerce. Imma minħabba dawn il-problemi nittama li għada għada pitada meta dawn iċ-ċittadini eh, li jafu ħafna jifma ħafna fuq l-internet li dana mhux ħajibqa bħala xkiel u li ċittadini ikunu jistgħu jixtru minn fejn jixtiequ fl-Ewropa. U jiena naqbel 100% dwar il-fatt li l-implementazzjoni tal-liġi ta' importanza kbira ħafna imma nafu li li eh, dana jiswa ħafna flus, hemm ħafna ukoll nis li huma involuti bħala kummissarju jiena ħares lejn eh, xuħut id-direttivi li ilhom fisseħ u rajt li l-maġġoranza tal-istati membri dawna ma applikawhomx dawna kif suppost. Mbagħad hemmhekk trid tibda inti diskussjoni u mbagħad diskussjoni oħra eh, dawn l-affarijiet jistgħu jieħdu snin twal qabel ma' inti umba issi eh, tressa eh, l-istati membri kolla li ma datawx il-liġi u dim il-qorti umba tinti ma tispiċax eh, popolari imma jiena kummissarju mhux popolari peress li jiena segwejt ħafna mill-elementi leġislattivi li huma il-bażi tal-Unjoni Ewropea tana jiena ressaqt l-istati membri u il-qorti u ovvjament eh, fuq il-mistoqsija tal-larinċ eh, missur xwab da taħa tirċivi inti tweġiba. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna għal eh, punti ċari fuq id-dossiers u wkoll għall entużjażmu tiegħek li u rejtu u li dejjem nilqgħu u manna lebda problema li inti um, issir mhux popolari mal istati membri imma nistgħu ngħidu li inti popolari ħafna magħna. Nixtieq nirringrazzjak, eh, vera kien pjaċira lina li nil-għaw hawnhekk u aħna ħerqana wkoll li nerġgħu narawk hawnhekk f'din l-awla dejjem inti ħatirċievi ħafna feedback mill-membri differenti. Grazzi. Good. Um... Sarpwis, eh, mela sa nistaw naddu għal-punt li mis sfortunatament pers li jissala pjuttost kbira marna xilix jena Nimxie fl-imkienna mal-Sinjura Wedding sal-Bibta eh, Barra, eh, naf li eh, Sinjura Jensen tinstab ħafna pressjoni taħin, issa se niftu diskussjoni fuq il-Budget Ġenerali tal-2014 u il-rapporter għal-Parlament fuq il-Budget kif għettilkom il-Sinjura Ann Jensen, għatina l-istampa qed nistennew il-ħatrit mill-kellim prinċipali tal-grupp, ġifiri wara ħan nistilna l-sur xwab u oħrajn sabiex jitkellmu fuq dan il-punt, ma nistgħu naraw minn ġi maħtur u mbagħad minn jixti jagħtina nomina tagħhom, ġifiri sabiex jitkellmu imma ħan nitlob Sinra Jensen sabiex tkellimna Eh, Grazie ħafna, Iva, se niprofa jiena natikom l-istampa dwar il-budget 2013 2014 ħaġa interessanti li mannix aħna qafas multjanwali eh, finanzjarju, għat mannix eh, dan il-qafas, għat mannix il-bazi leġislattiva għal-budget ta' sena d-dieħla. Għallek dawnu mażminijiet interessanti dan il-parlament fil- sessjoni li mis ta' Strasburgu ġifir fit-13 ta' marzu għan votaw fuq rezoluzzjoni bħala l-ewel tweġiba għal dak li qablu fuq u e, fi e, mis-7 sa' 8 ta' frar e, ġifir fuq l-MFF mill-kapita statu gvern fejn taw għafas għan negozjati ġifir mal-Presidenza Irlandiza fuq il afas eh, finanzjarju multianwali u ovvjament eh, ovvjament minn barra dawn il-negozjati fuq iċ-ċifri u eh, kif aħna se naħdmu fuq il-budgeting annwali rridu nsibu il-bażi legali ġifiri hemm ħafna affarijiet li rrid ikun hemm deċiżjoni fuqhom u nista' ngħidilkom li l-Presidenza Irlandiża qalu li ma jistgħux jibdew in-negozjati magħna qabel 27 e, ta' april ġifiri naħseb li rridu nistennew sa' Ġunju Lulju biex e, niksbu xi bil fuq eh, dan il-qafas multianwali. X'ħanamlu bil-budget annwali? Il-Kummissjoni se tresaq proposta f'Mejju, f'nofs Mejju, u eh, naħseb ħa jibbazaw eh, din proposta fuq is taħħom tagħhom għal qafas multianwali ta' fuq dan iġifieri għax ħafna qosma li jikka konċernaw eh, dan il kommetat u ħedimtu fuq dawk il-punti li kienu ta' interess speċifiku għalikom imma l-Kummissjoni għalet li ħadu nota dwar il-fatt li kien hemm laqa bejn il-Kapit ta' u Gvern u li emendaw il-budget u ġifieri jistgħu jinkludu dawn il-punti fil-proposti tagħhom fil-budget annwali 2013-14 għalek unbat eh, ħankunu nafu iktar dwar xinu għaddej palissa raġuni l-għala edha unek illum għax nafu li data 19 ta' marzu diġa ħajkun em Skużawni, għax nafu li fit-19 ta' marzu ħajkun hemm dialogu eh, mhux uffiċjali bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar kif ħanwet u negozjati fuq il-budget annwali u mbagħad eh, iva Hemm ħafna punti li hemm bżonn li niddiskutuhom wara trittat ta' Lisbona rajna li l-Kunsill jibda negozjati fil-21 ġurnata, ġifieri l-iktar ġurnata tard possibbli u jagħmlu dan f'nofs il-lejl, ġifiri eh, dejjem eh, nkunu ripli ma jkunx hemm deċiżjoni aħna nixtiequ ngħidu lill kunsill u nitolbu l-Kunsill nagħmlu dan mod aħjar u forsi eh, ftit qabel dan iż-żmien nidħlu fiktar dettalji ħalli bekk ikollna diskussjoni xirqa fuq dawn il-kwistjonijiet u jena naħseb li huwa importanti ħafna għalija bħala l-rapporter li eh, niddiskuti eh, mill-qrib eh, mal-kumitati speċjalizzati ħalli bekk inkun nista' nifhem mod tajjeb x'inhuma l prijoritajiet tal-kumitati differenti. Aħna għanna xil-inni gwida votajna fuqhom fil-Kumitat tal-Budget u um, mbagħad dan u dim il-plenarja l-ġimgħa d-dieħla qed nitkellem dwar il-budget f'dawn il-linja gwida il-Parlament qed jitlob għal soluzzjoni fuq il-ħlasijiet għanna u koll espressjoniet fuq is-sitwazzjoni li nisabu fija fuq il-qafas multimanwali qed ngħidu li għanna nifukaw fuq it-kabbir u eh, not iktar speċifiku fuq il-qat fost iż-żazax. U iva nistaw nkomplu nidħlu fl-iktar dettalji dwar eh, il-kwestjonijiet eh, l-iktar id-dettaljati kwistjonijiet iktar dettaljati il-Komissjoni wkoll ħarġet b'xi inni gwida u qalu li bħalissa ninsabu f'sitwazzjoni ekonomika daqsxejn diffiċli m'għandniex u s flus imma mi banda l-oħra xorta għandna bżonn li jkun hemm itkabbir x'ħaġek insomma. Jiena nixxi eh, nisma l-idejat ta'kom, ir-reazzjoni ta'kom. Naf li dan il-kumitat qed jiffoka fuq eh, program pal-kosmi eh, għall-SMEs, it-ten u kol speċjalment il-telekomunikazzjoni, il-politika tal-komunikazzjoni u nixtieq insemmi wkoll il-kwistjoni tal-proġetti pilota u azzjoni ta' tħejjija fejn rajna aħna xi azzjonijiet li jittieħdu fil-qasam tal-politika tal-konsumaturi fejn ovvjament se jkollna bżonn nkunu nafu nsirru nafu x'inhuma l-idejat tagħkom meta nitlu aħna fin-negozjati azzjonijiet eh, preparatorji u rridu nkunu nafu dwar dawn sa Mejju su xwab għadu kif semma għalli dan huwa kumitat li jimxie blirħis irħis nafu li Eh, ma nixi budget eh, ta' barra minnaw, ma xukultant eh, naraw li l-aħjar rizultati fuq il-budget isir fuq dawk il-lines budgetari li huma ftit iżar. Għalhekk jiena nixtieq issa nisma' il kumenti tagħkom fuq dawn il-punti. Grazzi. First of all, I think Ma għannu nuża l-kerma ġifiri l-affarijiet huma vera rħas kumitat irħis imma Iva, nippruvaw nifrankaw il-flus il fejn nista' Sur Schwab ħaltar lilu nifsu fissem il-PPM e li um, ikun wieħed mill- um, Eh, li jixtieq eh, li ħatar li l-nifsu pala shadow u jekk hemm xi ħadd li jixtieq inħatar jista' jressaq ukoll ismu. Grazzi ħafna nixtieq jiena namen żewġ eh, kjarifiki hawnhekk ċara żewġ affarijiet mela dwar l-affarijiet li tista' tifranka l-flus, ma nasibx li dinja kelma tajba, ma tistax tajb l-issu uniku warħis, le. tista' tgħid li ehm, ħaġa xirqa li kollok dan issu eh, issa jina ma restaqx ismi pala rapporter imma pala intermedarju fil-grupp tal-PPE ma stajniex naħtru rapporter allura jiena rapporter ta' temporanju mela fissem il-PPE nista' nagħmel tliet punti fuq rezoluzzjoni bres għamil sinjura Jensen. L-ewwel punt id-deċiżjoni proposta li ġiet imresqa dina deċiżjoni ġenerali u diġa semma li il-negozjati fuq l-MFF għadhom ma ġewx konklużi u għalek li l-affarijiet li qed jintqalu hawnhekk qed janteċipaw l-affarijiet. It-tieni punt aħna vera nil-għaw il-fatt li jeżisti semestru Ewropew u il-possibiltajiet tal-budget Ewropew li jistgħu jinfluwenzaw il-semestru b'mod pożittiv, speċjalment f'paragrafu 22 fejn aħna xtaqna naqdu rwol u nkunu wkoll eh, ta' eh, nkunu dawk li nixprunaw l-iżvilupp fuq livelli li. Ewropej u reġjonali u dan huwa importanti speċjalment fil-kuntest tal-semestru Ewropew. U bħala tielet punt, President għandna eh, xi prioritajiet isir Jensen diġà tkellmet dwarhom. Lor qabel kollox nixtiequ aħna naraw kif eh, fis-snin reċenti fil-budgets preċedenti kif eh, kien possibbli li jitqasmu ir-riżorsi kif ukoll l-arfin fost l-autoritajiet ta' superviżuri nazzjonali differenti u kif din l-informazzjoni tqasmet, kif sar l-iskambju ta' informazzjoni u nixtiequ naraw li solvit nitkellem dwar il-governanza fissu intern li danna jitkompla u nixtiequ aħna nifinanzjaw is-Single Market Forum u nixtiequ kol naċċertaw li ċentri għal konsumaturi Ewropej li dawna kol jinżammu kif huma bħalissa. Fl-aħħar mill-aħħar U importanti li leġislazzjoni ta' supervizuri, ma nistax nsib il-kelma bil ġermaniż jgħid il-kellim, u eh, l-kozmi u l-finanzjament tal-pjattaforma tal-ADR fuq il livell Ewropew Aħna nażbu li dawn huma prioritajiet vera importanti, vera prinċipali nixtiequ aħna nitolbu li biex sabiex tinkludihom dawn il-punti fil-konsiderazzjonijiet tagħha u nixtiequ wkoll nitolbu għall appoġġ mill-kollegi tagħna għal dawn il-prioritajiet. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Sur Xwab. Jiġifieri dakin kien sfond tajb ħafna nixtieq nare kemm xi membri minn xi gruppi oħrajn ma naħsibx li eh, mhux ħataqblu ma' direzzjoni bażika dwar il-valur miżjut igva dan huwa importanti u foqsma bħal eh, il-programmi għal konsumaturi l-informazzjoni tkellimna dwarhom dawn u ma' Senior Reading u l-appoċċ għal portal l-Europo xiera ġifiri dan huwa importanti ħafna jekk aħna nixtiequ eh, natu xaħġa e, u nieħdu xi ħaġa mill-investiment u l budget irridu jistudjaw ħafna iktar dawn l-affarijiet kif ukoll ritorn e, minn l-investiment għax bekk nkunu qed nieħdu valur mill-flus. Eh, Senior Jensen, inti xtaqt eh, tikkumenta fuq il-kommenti li saru minn sur surġvab jew tixtieq tagħmel xi punti oħrajn dwar l iskabet ta' żmien pereżempju? It's true. Iva, sempliċement kemm ngħid li huwa minnu li dak kollu li għandna qudiemna bħalissa du ġenerali ħafna u ser nidħlu iktar fi kwistjonijiet iktar speċifiċi la darba ikolna l-MFF fidejna u la darba jkollna suġġerimenti minnaħa tal kummissjoni u għafdak il-punt li aħna nkunu nistaw naraw li ma bidliet nistaw namlu. Għalek jiena eh, nistenna bil-ħerqa illi nikopera mill-viċin ma dan il-komitat. Grazzi. Iva, fil-fatt, il-vot tal-ġemma diħla jkun jista finalment japprova il-budget, pero il-kalma jista hija neċessarja. Grazzi ħafna l-Sinjura Jensen, eh, Jensen għalix naf li inti għandek xtamel ma' kumitati oħra u ukoll, għal arbaħ nixtieq nirringrazzjak u ngħidulek li għandek l-appoġġ tagħna kollu. U jekk is-sur ġvab u ser ikun responsabbli għaw jagħtix il-kariga xaħtu dak iridu nistennew u naraw. Issa, ejja ngħaddu għal punt illi imiss fuq l-agenda na programmi li ta' spajda għalikom l-lum u din hija uh, opinjoni għal komitat industrija riċerka sabiex eh, eh, namlu su eh, intern tal-enerġija effiċenti. Domna daqxejn biex biex erġajna kellimnikom dwar din il-kustjoni, pero nħossu li permezz ta' dan il-rapport eh, Eh, ser eh, intukom eh, iktar informazzjoni dwar is-suq, il-konsumatur, id-drittijiet tal-konsumatur. U ninstab ċert illi rapporter sur Koreira de Campos ser kun jisekellunkom dwar dan kollu. Għalek naħseb ser kun ta' sew utli li ser konna rapport dwar dan il-sur Corriera de Campos kif ġiġatilkom huwa il rapporter u s-sur Žvab u s-sur Mander ser ikunu shadow rapporters. Hemm xi shadow rapporters oħrajn jekk le jina forsi niprova uh, eh, nirċir xi kummenti mill-naħa tal-grupp uh, tiegħi stess, minix ċert jekk jien stess inix il-rapporter allura jkolli nikkommenta jiena. Uh, Mela, eja nibdew mill-kommenti mil tas sur Korea de Campus. Grazzi ħafna, Sur President. Jina tassew nixtieq nenfasizza kemm huwa importanti dan it-test li għandna qudiemna. Um, serje ta' ostakli li twaqfuna milli ikonna su intern tal-enerġija sħiħ komplet hemm il-bżonn illi nagħmlu trasposizzjoni ta' tilet pakket tal-enerġija. Fil-fatt, il-fatt illi ċerta stati membri għadhom ma jinaqdux ma dan il-pakket qed ixekkel eh, il-proċess. Spiss hemm ukoll il-fatt eh, hemm possibilità legali, però din titħalla fidejn l-operaturi nazzjonali u eh, dan fisser li dawk li jipprovdu fuq livell nazzjonali jitħallew eh, jitħalla xogħol fitejhom barra minn hekk hemm ċerta operaturi li eh, ibbijaw il-prodott tagħhom ah, bi prezz baxx ħafna għalhekk eh, dan ikompli xekel il-proċess. Il-frammentazzjoni li għatem qed ixxekkel ħafna il-problemi. Irridu nersqu lil hemm bżonn suq intern tal-enerġija sħiħ komplet l-ewwel qabel kollox hemm bżonn intejpu l-implementazzjoni ta' trasposizzjoni ta' tielet pakett tal-enerġija eh, għat-trasmissjoni u l-distribuzzjoni tal-enerġija. Importanti li jkun hemm trasparenza u importanti li jkun hemm kemm TN zones possibbli dawn dawn ixakluna milli ikonna suq miftuħ u milli konna prodott pre, prezzijiet baxxi u ma kunux nistaw nipromuovu l-enerġija rinnovabbli b'mod partikolari minħabba d diffikultajiet li għana fis-settur tan ta nukleari uh, u is-suq irid isir iktar kompetittiv permezz ta' regoli iktar kompetittivi jridu jtieħdu miżuri illi jippermettulna u jippermettu l issu illi eh, jinaqat u jkun hemm kummerċ transkonfinali fis-settur tal-enerġija u dawn il-ġid ser jitbenefikaw minnhom il-konsumatur. F'dak li trasmissjoni tal-enerġija għadna qed nistennew Eh, il-regolament tal-infrastruttura tal-enerġija li għaddi f'dan il-parlament eh, li tagħti f'dan il-Parlament u tiġi implementata rridu neliminaw ukoll l-ostakli fiżiċi li jeżistu u ċerta oqsma li huma iżolati fis-settur tal-enerġija rridu jingħaqdu mas sistema et hija tassew ta' tħassib illi il-fondi qed jonqsu biktar minn ħaf għal Connecting Europe Facility dan platubju ser iwaqqaf uh, uħut, uħut mill-kontributi għal uh, għal uh, għal suq eh, intern tal-enerġija aktar sħiħ. Il-prezzijiet tal-enerġija huwa mistenni li jkomplu jitilaw u dan għal ċerta żmien irridu niżguraw illi suq intern jaħdem u jaħdem favur il-konsumaturi għaliex dawn huma parti minn kumpaniji u għandhom il-familju manfushom irridu eh, niżguraw illi il-fornitur eh, ikun jista' jaħdem, irridu niskuraw illi jkun hemm għażla diversifikata. Jiena wkoll għandi tħassib dwar il-prezz tal-dawl eh, fil-settur tal-beħ bil- Eh, bil-ingross dan huwa ħafna akbar, eh, dan huwa ħafna iktar eh, baxx minn mill-prezz li mbagħad eventwalment jingħata lil konsumatura mill-kwistjoni tal-taxxi dan ukoll din ukoll irridu naħdmu fuq dan is-settur, irridu nippermettu ċerta iktar eh, sigurtà li l-konsumatur, il-konsumatur irid ikun konxu minn lażliet ġodda li għandu f'dan is-settur. Eh, rridu nindirizzaw kwistjonijiet bħal ma l-smart grids u rridu niżguraw illi il-konsumatur innifsu jibda jipproduċi l-enerġija bħala microproducer. producer irridu inkoraġixxu inizjattivi innovattivi illi jiżguraw il-ħarsien tal-konsumatur. E, il-collective switching u koll hija inizjattiva importanti fejn e, serje ta' konsumaturi individuali jinaqdu fl-imkien u jużaw Um, il-saxħa tagħhom flimkien biex eh, jibberefikaw minn soluzzjoni li aħjar fil-Portugal per eżempju nu 250 konsumatur 250 eh, eh, elf konsumatur inaqdu flimkien u marru għand ħames kumpaniji tal-enerġija sabiex um, jiksbu prezzijiet aħjar jien fir-rapport tiegħi u permezz tal-kollegi ser naħdem sabiex ikolli uh, opinjoni tajba uh, u soluzzjoni xofri dan il-Kumitat Imko. Grazzi ħafna tal-qajjem serje ta' punti importanti, bla dubju l-kollegi ser kolom għal xiex xistaqsu fuq xiex jaħsbu. Mela, nibda mis-sur ġvab li huwa l-kellim illi imes Eh, u anka tnar xi shadow rapporters u kol oħra li jistaw jitkellmu. Però is-sur xwab l-ewwel. Grazzi ħafna, Sur President. Din id-darba jina tassew Shadow Rapporter u nirrappreżenta il-grupp tiegħi. għalhekk l ewwel qabel kollox, nirringrazzja lill sur Corriera de Campos għal kummenti tiegħu jina naf li huwa espert u ninstab ċert illi l-kooperazzjoni tagħna miegħu ser taħdem tajjeb ħafna. Issa l-komunikazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni dwar il- il kif jaħdem is-suq intern tal-enerġija dan huwa tassew importanti għas-suq intern u naħseb huwa importanti ħafna għal kumitat tagħna li jħossib din il-komunikazzjoni uh, u jħossibha fid-dettall. Dan jurina il-diffikultajiet illi jeżistu fil-swieq tal-grids u jiena nilqa il-fatt illi il-Kummissjoni Ewropea qed tieħu proċeduri eh, kontra dawk l-istati membri illi kissru ir-regoli għaliex ma implementawx bisħieħ it-tielet pakett ta' enerġija. U importanti li kunem hemm dan din l-implementazzjoni tat telet pakket ta' enerġija. Dan huwa il-mod kif nistaw eh, ikolna suq intern sħiħ. Senior Redding semmet illi l-ammont ta' 2.3 biljun eh, euro eh, fis-sena u jiran nħoss illi u importanti dak li il-Kummissjoni il-fatt illi il-kompetizzjoni u il-direttiva dwar eh, u direttiva illi Id-direttiva dwar il-kompetizzjoni ġusta jew kol importanti mill l-aspett tal-konsumatur. Tal Mbagħad f'dak li huwa eh, f'dak li hija s-settur tal-enerġija nifsu u anqas diffiċli minn setturi oħra għaliex id-direttiva tal-konċessjonijiet u l-tariffi eh, regolati dawn ukoll huma importanti hemm ċerta stati membri fl-Ewropa fejn dawn it-tariffi għadhom jeżistu, tariffi għal kull units, eh, ma jridx kull hemm appalt pubbliku għalihom, iżda huma bbażati fuq eh, u 106 liġi esklusiva dan huwa b'konformità ma' trattat ma' dana kollu eh, f'suq intern tal-enerġija. Mandux għal fejn dawn ma jeżistux f'dak li huwa ehm, drittijiet tal-konsumaturi jiena nilqa il-fatt li l-Kummissjoni ser tagħmel rakkomandazzjonijiet tal-aqwa prattiċi għal drittijiet tal-konsumatur dawn huma s-suġġetti li fuqhom il-konsumaturi b'mod partikolari f'żoni remoti għad għandhom il-problemi. Importanti wkoll li kunem dan l-iskambju tal-aqwa prassi, però waħdu nifsu mhux bizzejet u importanti għalhekk illi il-Kummissjoni tkompli taħdem f'dan il-qasam eh, grazzi għall-esperjenza li għandha eh, biex tkompli taqsam maħna li huma l-aħjar prassi, eh, però għatem hemm xi jsir. Naqfaw hekk jiena. Grazzi ħafna, Sur Xbab, bla dubju l-interventi għak kien tassew interessanti. Qabel ma jitkellem is-Sur Krutzman, ma nafx jekk um, is-sur Biren Bilan uh, jixtieq xi jitkellem l-ewwel. Uh, mela, nibdew mis-sur Kreutzmann. Mikrofonu għal-kellim? Skużani. Fil-fatt, il-Kumitat il tas-Suq Intern għandu quddiemu biċċa xogħol importanti jekk irridu illi ikonna suq eh, intern tal-enerġija tassew integrat. Jekk irnexxilna nagħmlu dan, ikunu qed nagħmlu ġid mhux biss għall-ekonomija iżda anke għal eh, konsumatura e kif għal is-sur Korea de Campos. Huwa il-konsumatur illi qed ibati minn nuqqas ta' su intern tal-enerġija integrat għaliex e, huwa fil-fatt dan l-iktar persuni li huwa dipendenti fuq il-fornitur tal-enerġija. tal enerġija spiss naraw illi stati membri differenti għandhom kunċetti ta' produzzjoni tal-enerġija differenti. Il-Ġermanja hija bbażata fuq l-enerġija rinnovabbli, Franza fuq l-enerġija nukleari. U hawnhekk eh, nistgħu nifrankaw il-flus eh, jekk nimxu fid-direzzjoni tajba għalina u importanti li namlu kolor sabiex noħru possibiltajiet illi Eh, noħol u eh, noħol u noħol u appuntu dan is-suq intern. Ħankoplu bl-Inglis għaliex is-Sur Menders tani ċerta noti li jinser nippreżenta eh, fismu bl-Inglis. Ħafna qatt irid isir u f'dan is-settur u aħna favur sistema ta' enerġija li favur l-ambjent u l-klima. Irridu niġbdu l-attenzjoni tagħkom għal l-interkonnettività tas-suq tal-enerġija b'dan il-mod biss nistgħu nistabilixxu kompetizzjoni ġusta importanti l-aċċess non diskriminatorju għall enerġija grazzi għall-integrazzjoni u użu aħjar eh, ta' tal-odda tagħna u għalhekk illi aħna rridu eh, nfittxu u nisploraw il-settur ta' approċċi iktar innovattivi. Rridu naqdu l-istati membri f'dan il-network Ewropew, rridu nenfasizzaw sabiex naħdmu lejn il- eh, suq intern tal-enerġija komplet sal-2014. Grazzi sur Kreutzmann u sur Mendez. Iva jina ħansom fil-qosor, nistanżom fil-qosor fil-fat, nishtan nirringrazzja l-rapporter, naħseb is-sur Corriere de Campos ehm, qed ippoġġi l-enfasi fejn suppost ipoġġija u nixtieq nenfasizza il-punt ta' provvista deċentralizzata importanti din il-produzzjoni inter ehm, interdipendenti fil-fat. ħafna drabi ikunem uh, ikunem komunità li tinaqat u tipprovdi eh, l-enerġija din tiżgura puntu il-provvista tal-enerġija minħabba li jkun qed ittieħed eh, approċċ differenti. Nixtieq nirringrazzja s-Sur għal punti l qajjem naħseb illi dan huwa aspett importanti li nistgħu nżiduh ma dak li qal is-sur de Campos jkun ta' għajnuna kbira għalina. Grazzi ħafna. Kien hemm konferenza interessanti ħafna f'Berlin matul tmiem il-ġimgħa li għadda li tkellmet ukoll dwar l-enerġija u l-kollegi tiegħi mill-Ġermanja jafu li l-politika tal-enerġija tal-Ġermanja qegħdin fi stat transitorju u eh, għanna bżon xie sijaw biex nispiegaw din il-politika ġdida. Smajna il-kommenti dwar il-xol tagħna favur il konsumatur biex intejbu is-suq. Naħseb l qabel kollox hija problema li għanna bħalissa illi semmitu kol ħafna minnaħa tal karti tal-Kommissjoni hija innuqas ta' likwidità fil-suq tal-enerġija. l problema hija li dan is-suq mhuwiex liberalizzat u ħafna mill-produtturi tal-enerġija għandhom aċċess dirett fuq il-konsumaturi u għalhekk m'hemmx kompetizzjoni ma' distributturi oħrajn u m'hemmx offerti ta' enerġija differenti. U għalhekk huwa importanti li jkollok suq kompetittiv għall konsumaturi speċjalment għal dawk li jkunu jridu jużaw enerġija rinnovabbli U għalhekk hemm politika eh, disponibbli għalihom hemm numru ta' kwistjonijiet relatati u għalhekk irridu niddiskutuhom u ninsab eh, kuntent bil-karti tal-Kummissjoni illi qiegħda semmi dawn il-proċeduri ta' eh, priorità għal dawk l-istati membri għadhom ma għamlux trasposizzjoni tal-pakket tal-enerġija kwistjoni oħra li diġà semmit hija dwar kif aħna niprovdu l-aħjar inċentivi tas suq għal sistemi ta' trasmissjoni kif ukoll għal ħżin tal-enerġija. Eh, dan huwa aspett importanti ħafna jekk irridu eh, l-użu tal-enerġija rinnovabbli li jkollna faċilità ta' żin għaliex dawn jaħdmu it fit irridu nsibu mod kif niżguraw li dawn l-inċentivi jsir investiment fihom. Dan jorbot ukoll mal-irbit bejn l-iswiq tal-enerġija differenti dan għaliex il-ħolqien tal-enerġija rinnovabbli u s-sit li għandek eh, bżonna li jom kemm l-enerġija ġja mir-riħ jew dik idroelettrika jew inkella l-enerġija fotovoltaika Mux eh, dejjem ikunu dawk il-postijiet fejn dik l-enerġija sa tintuża u għalhekk għandna bżonn dan eh, l-investiment f'enerġija rinnovabbli u naħseb punt relatat huwa li hemm problemi bħalissa li x-suq mhuwiex jaħdem b'mod eh, tajjeb fejn għandu x'jaqsam l-aċċess għall-investituri. U ħafna stati membri fostom tiegħi qegħdin iħarsu mod lejn mod ta' kif jintervjenu kif ipoġġu ċertu limiti biex jinkoraġġixxu l-investiment fir-rinnovabbli u kellha anke fl-enerġija nukleari. U fl-aħħar wieħed ma jinsa wkoll eh, dawk il-kustjonijiet dwar l-ITS illi mhux dejjem qegħdin jiġu implementati bl-istess mod minn pajjiż għal ieħor u għalhekk ma jeżistix livell ugwali għal eh, l-investituri u għalhekk hemm ħafna strateġiji differenti pero mhux qed jiġu implementati b'mod tajjeb u għalhekk tinħoloq ċerta inċertezza u għalhekk il-Kummissjoni trid tieħu deċiżjonijiet kruċjali biex dan is-suq jibda jaħdem mod tajjeb dan ifisser ukoll li min-naħa tagħna irridu li l-konsumaturi jkunu attivi fis-suq. Problema hija li l-konsumaturi għandhom bżonn dawn it-tip ta' żlied biex jagħmlu dan kollu. U għalhekk f'każ bħal dan dawn ir-riformi huma kruċjali u għalhekk irdu nifokaw fuqhom. U naħseb ukoll li sur de Campos se jħares lejn dawn l-aspetti. Is-sur Bilan forsi tixtieq tagħmel xi kummenti oħrajn bħala kelli minnaħa tal-Kummissjoni dwar anzi minnaħa tad-diġi tal-enerġija hawn kollegi oħrajn u nixtiequ nirringrazzjawk ta' l-interess li qed turi fil-komunikat dwar is-suq tal-enerġija, aħna ħerqana biex naħdmu magħkom u li naqsmu fl-imkien l-istess eh, mira li nikomplementaw dan eh, is-suq tal-enerġija eh, wieħed u għalhekk nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Sur de Campos forsi tixtieq tikkonferma il-skadenzi u l-ħin dwar dawn il-kustjonijiet. Iva, Sur President, naħseb illi mawx nuqqas taqbil il-lum war nofsinhar u din l-enerġija kollha illi sprimejna matul dawn l-aħħar snin mod u eh, kienet utli ħafna mhux biss għax naslu għal soluzzjoni ħarija forsi l-ġimgħa d-dieħla jew inkella fit-tmiem tax-xahar, però għaliex ħloqna dea ġodda u anka mixja l qudiem lejn dawk il- anzi, kontra dawk il-pajizi illi għadhom ma għamlux transpożizzjoni tal-pakket tal-enerġija. U għalhekk dan huwa riżultat pożittiv ħafna. Xiridu nagħmlu aħna issa huwa li nesprimu responsabilità tagħna fil-kumitat. Maħniex il-kumitat prinċipali fuq din il-kwistjoni, però fl-istess ħin għandna rwol importanti għaliex din il-kustjoni hija parti wkoll mill-lat tas-suq waħdini. U għalhekk għandna ikonna opinjoni perswasiva u kif sur u kif għal sur xwab, eh, il-kwistjoni tas suq hija importanti ħafna u l-prezzijiet transkofinali huma importanti. U bħalissa mhumiex eh, tjaħdmu ta' benefiċċju għall konsumaturi l-istati membri qegħdin jaġixxu palli kieku kienu gżejjer speċifiċi maqtuina li jom fejn hemm distributuri interni hemm pajjiżi fejn eh, sar unbundling informali biss. Però distributuri fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jaħdmu favur il-produtturi u mhux il-konsumaturi. Eh, stati membri fejn hemm anka eh, xkiel fil-prezzijiet dawn huma ftit mill-ostakli li qegħdin naraw f'dan is-suq u għalhekk qed jinħolqu prezzijiet għolin. U sas-sena 2030 il-prezzijiet se jkomplu jolew għaliex hemm dan il-bżonn ta' modernizzazzjoni l ġurnata tal-grids ma mhumiex tajbin. Hemm kwistjonijiet ġodda relatati anka mal-enerġija nukleari fejn rajna bidla fl-opinjoni. Issa qegħdin naraw il-kwistjoni wkoll ta' rinnovabbli fejn qegħdin naraw eh, żvilupp, anzi naraw żvilupp fl-10 snin li ġejjin. Apparti minn hekk hemm problemi oħrajn relatati ma' l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fil-sistema u għalhekk il-kontijiet tal-konsumaturi se jkomplu jolew u dan kollu jfisser il-prezzijiet mussa anzi inqas ma jolew il-prezzijiet iktar inkun nistgħu eh, nimmonitorjawhom u iktar jibbenefikaw il-konsumaturi. U jekk ngħidu li nistgħu nsolvu dawn il-problemi sal-2014 nkun ottimisti ħafna u naqbel ma'kom, però ma nafx kemm dan kollu jista' jiġri. suppost bilna fuq l-enerġija TN f'jannar, però għadna votaw fuq għalġu ġimgħa d-dieħla. U għalhekk hemm dawn l-ostakli li ma stennejniex illi huma importanti ħafna u kritiċi. Inti, sur President, semmejt il-konferenza li attendejt f'Berlin, U il-konferenza semmi dawn il-problemi li għadni kif semmejt u l-bżon li naġġornaw il-grids, il-Connecting Europe Facility, il-kwestjoni tal-ħazin tal-enerġija minn 9 biljuni għal 5 biljuni. Dan mhux biżejjed, però huwa għalmenu xi ħaġa huwa aspett eh, importanti ħafna li nużaw għal vantaġġ tagħna. Aparti minn hekk irridu wkoll inqisu illi s-suq huwa jinbidel permezz ta' ħolqien ta' standards, ħolqien ta' mekkaniżmi li permettu intra u intergrids illi grids f'pajzi differenti jaħdmu fl-imkien. U din il-kwestjoni tal-enerġija u s-suq intern tal-enerġija sa tkun case study importanti ħafna sfida għalina il-koll. Għaliex jekk dan jaħdem ħażin, il-nisa jkunu xettiċi dwar il-vantaġġ tas-suq waħdini. Però jekk dan kollu jaħdem mod tajjeb, possibilment natu ħafna iktar ottimizmu lill-Ewropa u għalhekk din hija kwistjoni simbolika ħafna fejn għandu taqsam l-enerġija mu koll il-lat prattiku fejn għanna eh, l-opportunità li natu forma lil dan is-suq. Kif sar referiment minna ħatijak sur President, il-proposta hija li l-iskadenza għal la bosta opinjoni tintbat eh, fit-19 ta' Marzu għal servizzi ta' traduzzjoni u nħarsu li dawn il-kustjonijiet fl-11 ta' April Umbat nifinalizzaw eh, niffinalizzaw fil-25 ta' April. U naħseb li nistgħu nikkonformaw ma' dawn id-dati bl-ebda diffikultà. Grazzi ħafna. Irridu nadottaw sa' 29 ta' Mejju. U għalhekk irridu nimxu ma' dawn eh, l-iskadenzi biex nwassu l-punti tagħna u naħseb illi għandek raġun illi eh, din hija Eh, kwestjoni wkoll relatata massu waħdini u rridu wkoll nqisu il-dritti tal-konsumaturi. Tajjeb, dan jikkonkludi il-kwistjonijiet formali tal-Kumitat ma mbagħad għandna l-aħħar eh, punt ta' l-aġenda eh, sa tmim il-laqa. Sa kemm intemmu l-aġenda ta' trialogu kif tafu illi fil-laqa li għaddiet Ir-rapporters u timijiet tagħhom nataw mandati biex jiftħu negozjati dwar numru ta' dossiers, apparti minn hekk għandna żewġ eh, dossiers li huma miftuħa negozjati u issa qegħdin naħdmu fuqhom flimkien eh, f'rapporti ta' progress. Sfortunatament għaw rapporter wieħed biss minn tlieta biex jirrispondi mistoqsijiet tagħkom, però sa wassal rapporti verbali fisem is-Sinjura Ritova u s-Sinjura eh, rapporter dwar il-rapport liħor. Sfortunatament dak li nistaw namlu illum u nittama illi din tkun inizjattiva tajba minnħatana biex kuħat ikun informat dwar il-progress dawn it-trilogs u biex ikun hemm anke diskussjoni u trasparenza bejn il-Parlament u l-Kunsill u dan huwa proċess li għandna bżonn namlu u sfortunatament dan mhux proċess li huwa imxandar. Però nistgħu nżommu kom aġġornati mal-progress min-naħa tagħna. Lek sa nibda dwar l-ewwel pakkett illi kif tafu saru tibdiliet importanti dwar id-direttivi tekniċi biex ikun hemm dispożizzjonijiet komuni kif ukoll aspetti oħra ta' implementazzjoni u l-effettività ta' dawn il-proposti fl-aħħar mill-aħħar rapporter hija Sinjora Rojteva illi ħadmet fuq disa, direttivi differenti li għandhom aspetti eh, komuni illi rridu nqisu aħna tagħna. U għalek kena trialogu fil-5 ta' Deċembru hemm ħafna f'dawn il-direttivi kollha u għalhekk il-grupp ta' ħidma min-naħa tal-Kunsill hija li jaħdem ħafna fuq eh, dawn id-dettalji fil-lingwaġġ li jintuża. Però eh, għalhekk irid nħolqu ċertu skrutinju fuq dawn it-tip ta' tibdiliet hemm ħafna xogħol tekniku li jsir eh, mhux fil-pubbliku li anka il-pubbliku ġenerali ma jarax Kien hemm numru ta' laqat tekniċi mill-trialogu law minn naħa tagħna kif ukoll l-istati membri fih dan il-Kunsill. U għalhekk qegħdin nagħmlu progress dak eh, iż-żmien kellna Presidenza Ċipriottas qegħdin naħdmu mal-Presidenza Irlandiża u kif tafu kull sitt xhur tinbeda l-presidenza fil-Kunsill f'dawn il-laqat hemm numru ta' dispożizzjonijiet dwar l-automated airbags kif ukoll fil-ċinturini ta' sigurtà. Anka relatata mal-sustanzi splussivi u dan irdu jkunu trasposti qabel l-4 ta' Lulju 2013. U bħalissa qegħdin nagħtu attenzjoni dwar kif sanleħqu ma' din l-iskadenza u r-rapporter ħadem flimkien mal u l-Kummissjoni biex eh, nilħqu dan li qed nippjanaw li nagħmlu huwa illi konna trialogu ieħor din il-ġimgħa 6 ta' Marzu ġifiri jumej oħra sa jkonna wkoll trialogu fit-19 ta' Marzu dwar il-kwistjoni dwar id-direttiva tal-piroteknika Umbat naraw il-pożizzjoni finali li titressa u dan il-kumitat għall-approvazzjoni wara 8 ta' April. Umbat nivvotaw fuqha fil-plenarja dak huwa kif ħanaħdmu fuq dan l-aspett taw xi mistoqsijiet ma jidirx li hawn mistoqsijiet rapport il-minaħa tiegħi dwar il-direttiva tal-recreational crafts naraw kif saru ħafna diskussjoni ta' enerġetiċi fil-Kunsill, hemm numru anka ta' speċjalisti li huma responsabbli minn dan l-aspett u li jintaqgħu flimkien eh, fl-imkien spiss, u għalhekk saru ħafna laqat u sar ħafna progress. Aħna qegħdin nippromovu eh, diskussjoni tajba li nibdlu il-kategoriji kif ukoll id-definizzjonijiet fejn għandhom xaqsmu il dajes u l-kondizjoniet marittimi differenti. Flimkien mal-unit ta' valutazzjoni ta' l-impatt eh, ħloqna rapport importanti u utli u stimolajna ħafna dibattitu minnaħa tal-Konsillu dik kienet l-intenzjoni tagħna qegħdin nistennew il-riżultat aħħari ta' din id-diskussjoni. Però għanna ftejjim, nħaqna qbil dwar il- eh, kustjoni prinċipali ħlif dwar din tal-kategoriji differenti kien hemm żewġ laqat għant sa jkun hemm żewġ laqat tekniċi bejn fis-6 u l-25 ta' Marzu u mbagħad la oħra f'Mejju fejn forsi mbagħad possibilment nilħqu eh, bil aħħar fuq dawn l-aspetti kollha li semmejt mistoqsijiet. Ma jidirx li għaw mistoqsijiet, issa għaw rapport mis-Sinjura Allegri Pero, for, anzi, forsi is-sur ġvab jixtieq jitkellem dwaru. Jina u kol segwejt għax jina ovvjament n presedilla l kolla. Mela, san kom xi kummenti ta' segwitu dwar dan ir-rapport l-ewwel trialogu dwar il-kodiċi tad-dwana tal-Unjoni Ewropea dan il-pakket ta' riformulazzjoni ħadimna fuqu dan waħed mill-proġetti li nata mandat fuq x-xar li għadda Hemm numru ta' komplikazzjoni dwar dan id-dossier b'mod partikolari dwar l-iskadenzi għaliex huma qrib ħafna għaliex id-data ta' applikazzjoni għal Modernized Customs Code hija f'Ġunju u għalhekk iridu nwasslu din il-kwistjoni qudiem il-plenarja mill-aktar fis possibbli hemm ħafna xogħol intensiv u kif nafu din hija dan huwa dossier komplikat ħafna. Għalhekk kena trialgu ta' tliet letzijat u wiesa il-ġimgħa li għaddiet fejn l-istituzzjonijiet prezentaw pożizzjoni tagħhom għall-ewwel darba u rajna x'inhu l-kwistjonijiet prinċipali li rridu naqblu fuqhom. L-iktar waħda komplikata hija illi l-element prinċipali tal-riformulazzjoni hija illi tkun dawn id-dispożizzjoni jkunu favur it-trattat ta' Lisbona fejn għandhom xi kasseta ta' implementazzjoni, l-atti delegati u dawk ta' implementazzjoni. Anka brabta mal setat ta' delegazzjoni. Sar ħafna xogħol minn tal-Kunsill dwar dan, però dan kif nafu irridu nħarsu lejħ iktar mid-dettall u diskutejna wkoll dwar il-possibilità li nħolqu qafas kif ħan naħdmu dwar dawn il-kwistjonijiet biex niżguraw illi l-prioritajiet politiċi tagħna huma riflessi f'dan il-proċess. U dawn id-diskussjoni ta' dejjem bħalissa għandna bżonn aspetti konsistenti f'din ir-riformulazzjoni hawnhekk sa nikkwota illi il-prioritajiet kol tal-istituzzjonijiet jittieħdu f'konsiderazzjoni u noħolqu ftejim bilanċjat bejn istituzzjonijiet. Għanna kwistjonijiet oħrajn u d dimna dwar l-użu tal-ħżin temporanju eh, fil-qasam ta' dwana. Hemm ukoll kwistjonijiet relatati mal-IT u l-użu tal-IT, l derogazzjonijiet il-testi ta' xogħol ġdid, anka ftejim dwar tranzizzjoni, dawn huma dispożizzjonijiet importanti ukoll dwar eh, l-operaturi li kwalifikaw illi jieħdu trattament iktar importanti u gwali mod eh, ta' beneficju għal kulħadd. On um... Għanna dispozizjonijiet fuq l-oriġini tal-prodotti jek nitkellmu dwar id-dwana fil-latti bażiċi għat memx ftehim mal-Kunsill din na diffikultà prinċipali għanna u koll dwar din l-estensjoni ta' deċizjonijiet dwar l-informazzjoni għal osma ġodda pal per eżempju l valtazzjoni Aħna dawn id-diskutejnum, rridu namlu progress fuqhom u e, taqsira ta' senjura le grupp li bażikament aħna sibna li kemm il-Kunsill kif ukoll il-Parlament għandhom għanijiet li huma simili imma palissa għandna strutturi differenti u lingwaġġ differenti u dan ukoll qed jinvolvi ħafna xogħol ku sabiex nammalgamaw il-pożizzjonijiet xi kultant hemm parti differenti tal-proposta li huma użati ma jiena naħseb li jinkunu nistgħu naslu għal kwalità tajba u riżultat tajb li jista' mbagħad restaq l-intenzjonijiet politiċi tagħna, ġifieri għal darboħra aħna samna dan ix-xogħol fuq livell politiku mingħajr ma biddilna xejn partikolari ma xtaqna eh, E, li jkollna formulazzjoni tajba u ovvjament se jkollna bżonn ninkludu xi punti li se jkollna bżonn nerġgħu niddiskutuhom fit-trialogu l-prinċipali aħna se nippruvaw nadattaw ma l-iskeda ta' żmien imma aħna edna b'mod l lill-Presidenza Irlandiża li għandna riżorsi li huma limitati u ovvjament jekk nitkellmu dwar is-sekwenzi jekk din tkun l-ola prosperita mela ħajkolna bżonn nallokaw iktar rizorsi ġifiri dossier oħrajn pal pereżempju x-xiri pubbliku dawna forsi l-akkus pubbliku dawna forsi ħajibqaw luru lura imma xorta waħda irridu aħna nsolvu dawn il-kwistjonijiet kollha imma bekk intkom aġġornati 100% mal-affarijiet hemm xi ħadd li għandu xi mistoqsijiet sur xfab. Le? Sinjura Rula, inti attendejtu ukoll. Iba punt wieħed nixtieq nappoġġa. Xtaqt eh, nappoġġa dak li għadek kifet inti. Xtaqna Iva naħdmu tajjeb u sabiex namlu dan irridu aħna nistudjaw il- perjodu ta' żmien e, fil-gruppi iż-żgħar ħajkun diffiċli jekk inti tieħu qasam wieħed, pereżempju l-qasam dagonali jekk ikollok iktar laqgħat tekniċi, negozjati tekniċi jekk ikollok bżonn tiskeda dawna kollha mbagħad irridu naraw kif naħdmu fuq l-aspetti l-oħra. Ġifieri dak kien mirku taħsib tagħna x'aħna xaqna li dan il-xogħol isir kif suppost. Tajb wiss hemm xi ħadd li għandu xi punt ieħor li jixtieq iżid hawnhekk tajb wiss mela nixtieq nirringrazzjakom talli attendejtu l-laqgħa tagħna tal-lum, nixtieq jiena nfakkarkom nfakkarkom dwar il-laqat li mistana, jiġifieri, mela nar l-24 ta' marzu għanna żewġ sessjonijiet, jiġifieri minn disa sa' sa' nofs u mit-tlieta sa' sitta u nofs, un fil-1 u 20 ta' marzu mid-disa eh, sa' u nofs u koll u mit-tlieta sal-6 u nofs u nixtieq infakar il-kulħadd u nixtieq infakar il-gruppi politiċi u il-koordinaturi nixtieq nitlobkom ħalli taċċertaw li ikun hemm attendenza sħiħa il-ħamis war nofsinhar qed eh, naraw li l-ħamis war nofsinhar ma tantx jattendu ħafna nies, imma naf li hemm ħafna nies li jixtiequ eh, jitilqu jmorru d-dar, imma jekk aħna ħajkolna din il-laqgħa sal-ħamis sa' 6 u nofs eh, nhar it-tnejn u tlieta mhux ħajkun hemm laqat. Storikament kellna laqat li bdew minn eh, nhar it-tlieta sa mm, nofsinhar sal-ħamis nofsinhar ma issa dan mhux possibbli minħabba l-interpretazzjoni li spess involuti fl-interpretazzjoni Nafu li hemm il-problemi li ikun hemm tendenza l-ħamis sewar nofsinhar imma dana kollu għam miktub fit-timetables tagħkom, jiġifieri jekk jogħġobkom tridu tikkomunikaw lill membri tagħkom li jkun hemm rappreżentanza sieħa u meta ħaniltaqgħu il-koordinaturi il-taqaw għada war nofsinhar jiġifieri mit mitlita sas-sitta sabiex ikunu jistgħu jippjanaw l-istrateġija tagħna għall-ħidma tagħna ehm, għal-leġislatura, specialment eh, sabiex niddeċidu fuq l-inizjattivi politiċi ma dawn huma affarijiet li forsi jixtaqtu tiddiskutu xtaqtu kol nagħmel dan punt bħala punt pubbliku. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li attendejtu, nixtieq nirringrazzja l ħaddima nixtieq nirringrazzja l-interpreti u eh, narakom mbagħad fl-20 ta' Marzu. Grazzi.